Uh, dear colleagues, we have a... Eżis kollegi, l-odwa tajbar kullħat, għanna agenda għom li għada zbajda, tal-ħodu, ġifiri jekk taqblu ħanibdu mill-ewel. Grazzi u nirrispetta xnejtek dawk il-qedin, għawnek tibdiriet sottomessi għall-agenda Putti 7 u 8 dibattitu konġunt fuq sigurta dan ħajsir wara. Punt 3 ġifiri fil-9 kwart flok fil-11, punt 4 fuq l-implementazzjoni ta' ftejmet ta' riammissjoni preferenza partikolari għaxxol għaddej tal komitati ta' remissjoni konġunti ħajsiru Eh, mbagħad eh, fuq eh, il-whistleblowers meta huma jiżvelaw informazzjoni fuq entitajiet pubbliċi ir-rapporter Pegadonis rapport tiegħu ħajsir fl-10 kwart flok fl-10 mbagħad ħajkun hemm il-rapport li suppost f'nofsinhar ħajsir fis-sija neqes kwart u bat fuq ir-rapport annwali ta' tifita flimkien mal dawk tal ġustizja u l-intern dak il-punt ħajġu pospost jekk n nirrepeti xi punt nista' nagħmel dan fuq tarba tagħkom però jekk le nista' nadotta l-aġenda kif modifikata u kif spiegajt illum m'għandniex sfortunatament interpretazzjoni mill-Kroat u mill-Galliku u skont ir-regu ta' proċedura 2 u 5 approvajna eh, il-feedback tal-koordinaturi skont il-11 eh, tal-Ulju dan tistaw sebuħ fil-qat, fil-dokumenti tal-qat ta' Provawħ uffiċjalment dan u nixtieq nfakkar ukoll li hemm vot elettroniku huwa fl-10 dal-għodu jiġifieri hekk iġobkom eh, araw li jkollkom il-karti tal-vot sa dak il-ħin sal-10 ċoe ngħadu punt wieħed punt tlieta fil-fatt fuq l-aġenda il deċiżjoni tal-Kunsill illi tikkunsidra eh, il-punti rilevanti għas sistema Schengen għal Romania u l-Bulgarija, rapporteru għal Senjor Dias Demera. Fuq dan il-punt, eżis kollegi, il-rapporter ħajtkellem fuq deċiżjoni tal-Kunsill u l-implikazzjonijiet diretti għall operazzjoni ta' sistema ta' dħul u ħruġ li IS. Wara li Sur Diaz de Mera jieħu l-kelma mbagħad nitkellem mbagħad nisimgħu mix-shadow rapporters. Is-Sur Diaz de Mera qiegħed magħna u allura tolbu jieħu l-kelma fuq dan is-suġġett. Jekk jogħġbok Sur Diaz de Mera. Grazzi sur President u l-adwa tajba li kulħadd. Din eh, id-deċiżjoni tal konsil għandalan il li l lill-Bulgarija u l-Rumunija sistema passiva għal sistema ta' dħul u ħruġ. Din fil-fatt tikkonsidra il-kundizzjoni minn qabel il-ftejim ta' li kien hemm fawissu jikkonsidra eh, il-frontieri esterni li għamlu parti mid-zona eh, Schengen u eh, xnejt li fil-fat dawk li jitlu jridu l-ewwel ikunu evalwati skont test partikolari dan japplika għal pajzi tar Romanija u l-Bulgarija. Il-Bulgarija u l-Romanija jrid ikollhom eh, aċċess passiv, ġviri għabbis read only, u dan biex niprevjenu il-frodi jew nkella kwasessi użu żbaljat mill-viżi li nħarġu fi Schengen, fi żona Schengen kif ukoll biex insaħħu sigurtà fuq it-territorju tal-Istati Membri tagħna billi inħafu u nifaċilitaw il-ġlieda kontra il-kriminalità serja u il-terrorizmu. Allura, eżis kollegi, jiena tal-parir illi nadottaw din deċiżjoni tal konsil minna l-ebda menda ħalli bekk li stati membri jkunu jistgħu imexxu bl-adozzjoni tad deċiżjoni kemm jista' jkun malajr. F'kwalsiasi xenarju hemm data ta' skadenza għal min jixtieq ressa emendija jew jekk ikun hemm data ta' skadenza din tkun it-12 ta' Settembru. Dan ifisser illi eh, nar il-25 ta' Settembru mbagħad ngħaddu għal vot fil-kumitat u eventwalment eh, ngħaddu għal plenarja l-ewwel waħda ta' Ottubru ċe. Dak kollu grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, Agustin. Mem l-ebda sinjali li eh, Shadows jixtiequ jintervjenu. Ma nafx jekk hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jintervjenu fuq dan il-punt. Eh, inti eh, shadow fuq l-smart borders, eh, ma nafx jekk xe titkellem u narvel ħalla m'għandix kummenti nixtieq sempliċement nirringrazzja lis sur Diaz de Mera l-biċċa xogħol eċċellenti li għamlet u aħna inweduh l-appoġġ kontinwu tagħna. Grazzi ħafna. Ma nafx jekk hemm xmin jixtieq jitkellem, l-Onorevoli Valero ma nalab deġezzjoni l sempliċement ħan segwu l-istruzzjonijiet ta' Sur Diaz de Mera. Middera edin qegħdin fidejn tajba fidejn is-Sur de Mera tajjeb wisq. Eh. Għadis kollegi, allura nadu issa għall-evaluazzjoni komprensiva tal-politika ta' sigurta tal-Unjoni Ewropea fil-fat il-Komissarju kien għadu mux mana l-ura nistennew ħames minuti sakemm jiseħeb maħna u nibdew ekkif kif ikunu. Grazzi.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 Good morning, colleagues. We're going to take point seven if you... l Lodwa tajba mirġrit, eh, jekk joġobkom eh, tiħdu poskom nistaw nibdew punt seba. Ġifiri, eh, l-evaluazzjoni komprensiva tal-Kommissjoni tal-Politika Ewropea ta' Sigurta. Il-Kommissarju King. Uh, the Commission adopted the ninth security. 29 27 ta' l-ulju ġi adottat id-disa bort annwali fuq traffikar tal-beni kulturali kif ukoll biex jittejbu sistemi ta' formazzjoni tal-Unjoni hemm ukoll evalwazzjoni komprensiva tal-politika Ewropea ta' sigurtà mill-2001 biex naraw naqra x'huma distakki u l-isfidi li rridu nindirizzaw kollha niftakru meta l-Kummissarju King ġie ikkonfermat il-pozizjoni tiegħu u smieħ aħna bħala membri tal-kumitat konna tlabna dak iż-żmien il-Kummissjoni biex twettaq tali evalwazzjoni. Illum il-ġurnata nafu kemm evalwazzjoni din hija essenzjali għaliex Deċidejna bisħiħ li nifokaw fuq l-agenda ta' sekurta unek fil-Parlament Ewropew, it-tini punt minħabba l-prioritajiet ovvi rajna ġara f'Barcellona, fil-Finlandja u b'nadi oħra fl-Ewropa u barra minn hekk għaliex aħna għandna kumitat speċjali ta' inkjesta fuq terrorizmu u dan ehm, li għanna unek ħajkun ħankun qed ninkluduh f'dak ix-xogħol importanti jeve nixtieq ngħid li ħajkun hemm preżentazzjoni u insajt dettaljati fuq l-għażliet moderazzjoni direzzjoni fil-qasam ta' sigurta, ċertu eżempji per eżempju l-implementazzjoni inkompleta f'ċertu stati membri li tibqa sfida l-kummissarju dejjem eh, aġġornana fuq dan u dejjem semmieħ dan il-punt. Iġlieda kontra il-kriminalità fuq l-internet, kriminalità u ġeda kontra terrorizmu jibqa' priorità. Nadel kelma issa l-Kummissarju biex jitkellem dwar il-revoluzzjoni komprensiva tal-Komissjoni u naraw naqrax kienu l-istrumenti li mħadmux eh, ma daqshekk effettiv. Mbagħad ikun round tal-kelliema u wara il-Kummissarju jweġa' bħal mistoqsijiet eh, punt imqajma. Nixtieq nitlob issa l-Kummissarju eh, biex jagħti prezentazzjoni ta' mhux iktar minn kwarta. Grazzi ħafna u grazzi wkoll tal-istedina tal-lum kważi għadet sena mismiħti u qudiem dan il-kumitat u tassew kuntent illi jgħata unnek meġrit ma'kom biex nkellimkom fuq l-evaluazzjoni illi intom tlabtu l-Komissjoni biex namlu l-axar xur kienu tassew impenjattivi l-lum il-Komissjoni għet adotta l-axar rapport ta' progress eh, tal-Unjoni ta' Sigurtà tal-Unjoni għamilna progress kbir eh, fuq il fuq l-axar periodu eh, nishtiq intikom xie aġġornamenti naħseb li ma jkunx ġust jekk inkellimkom mingħajr ma antikom din l-introduzzjoni għamilna progress fl-implementazzjoni ta' prioritajiet marbuta ma' sigurtà prioritajiet illi kienu klużi fil-diskors eh, State of the Union ta' sena li għaddiet ta' Sur Juncker, ġviri titjib eh, tal-ħarsin ta' frontieri ta' sterni, titjib eh, fil-sim tal-informazzjoni naf li għatem iktar, xisir it-tisħiħ ta' SIS, per eżempju, ekris, saħħaħna u kol Europol, messa regolament il-ġdijt, tajni iktar rizorsi, xloqna u kol attivitajiet għall attivitajiet biex biex nġildu l-attivitajiet terroristiċi biex nikkonsidraw eh, il-mezzi ta' finanzjament eh, u l-kisba ta' armi eh, tal-istess terroristi u qed naħdmu wkoll ma' kumpanija tal-internet biex naraw li kontenut perikolus terrorista inneħuħ minn fuq l-internet. Eh, kollox kena mara 25 referil eh, f'sena. Eh, naħdmu iktar qsim ta' expertise u naraw naqra li naħdmu iktar ma dawk insitu ħakun qed niltaqgħu ma dawk fir-reġjun Euromediterranju kapijiet ta' tal-okultajiet ma għandna wkoll laqa importanti f'Nizza illi ġef qasir żmien Pero l lil minn dan, nasib, eja, eh, neħdu pass l-ura u naraw naqra l-effett kumulattiv li kellhom daw l-attivitajiet kollha li wettaqna. Għadana biex ma semmiex il-rapport komprensiv illi publikajna fl-ulju. ħafna bidel f'daw l-axar 15 sena, 16 mm, sena ilu 11 settembru kienet qualsiasi ġurnata fil-kalendarju, pero nasib l-emmu imbidel minn dak iż-żmien law l-għodot biex niġġeldu terrorizmu ukoll imbidlu. U allura naħseb illi u għatajab illi għana din review naħseb illi għanna li istati membri u koll illi jarfu illi aħna pal-Unjoni għanna n-labur għol attif u effettiv fuq sigurta u li għandu jkunem impenn attiv l-istati membri ovvjament jibqa' fuq eh, l-ewwel linja tal-front l għaliex huma l-ewwel li jridu jħarsu ċ-ċittadini, però l-azzjonijiet tal-Unjoni qegħdin hemmhekk biex jgħinuhom u jappoġġjawhom u jifokaw fejn soluzzjonijiet komuni jistaw jagħtu valur miżjud. Kien hemm iktar minn dawn is-soluzzjonijiet fuq dawn l-aħħar snin u hemm sens sa ġenerali li s-sigurtà ta' l-istati membri hija marbuta ma' sigurtà tagħna il-koll kien hemm ħafna xogħol li sar f'dan is-sens minn ta' Europol. Din hija l-ewwel review dettaljata fuq eh, il-politiki ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea fuq dan l-axħar 15 sena, fostom fuq il-punti biex niprevjenu radikalizzazzjoni, nġildu ċiberkriminalità, terrorizmu, kriminalità serja, kienem di l evaluazzjoni li saret wara dialogu eh, ma' think tanks eh, akademiċi nis mill-industrija eh, u anke wkoll eventwalment ma'kom ir-riżultati u ma' frott ix-xogħol tagħna xogħol intern, però wkoll kien hemm inklużi il-kontribuzzjonijiet ta' Aġenzija Ewropeja, ovvjament intom, grazzi ħafna il-riżultat aħħari huwa wieħed relativament pożittiv f'termini ta' valwazzjoni mod ġenerali l-partit interessati qisu l-relazzjonijiet tal-Unjoni huma propizi u eh, jagħtu valur miżjud fl-appoġġ tagħhom lill-istati membri eh, ovvjament huwa responsabilità operattiva responsabilità operativa għata l-istati membri, pero eh, aħna nistaw nkunu kollaboraturi per messa tal agenzijiet tagħna ma rajniex eh, effetti sekondari konsiderevoli u nkella eh, xi jirdu pjar ta' xogħol konsiderevolment negattiv dan fil-waqt illi għarafna illi hemm noqasijiet iżda mm, hemm iktar għodot eh, bħal eh, il-mandat ta' rest Ewropew, eh, sistemi bħal SIS, kif ukoll sistemi oħra ta' sim ta' evidenza u ta' formazzjoni li żgur tejbu sistema kif ukoll biex inres u reati u dim il-ġustizzja hemm ukoll iċ politiku Ewropew għal kriminalità serja organizzata dawn ukoll enu biex eh, nifokaw iktar prioritajiet tagħna. Wieħed ukoll irid ħares lejn Europol u Eurojust u rwol tagħhom marbut ma' l-ordni ta' investigazzjoni Ewropea kif ukoll il-mandat arrest Ewropew. L-stakeholders jgħidu li eh, fuq il-punt ta' ċertezza legali kuntenti m'hemmx eh, vojt legali konsiderevoli li rriti ġenderizzat, indirizzat, pero hemm xogħol rriti sira fuq il-finanzjar ta' terrorizmu eh, jew kella it-tweġiba għal tedidiet eh, li qed jevolvu l-evalwazzjoni ehm, ikkonfermat u dan kien punt importanti, konferma illi id-drittijiet fundamentali l-ħarsin tagħhom eh, hija punt kruċjali skont l obligata ta' trattat fil-politika ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Skont anke deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ħna daħħalna dan fil-politika u eh, fil-proposti eh, tfajn iktar fokus fuq drittijiet fundamentali, daħħalna eh, l-DPS u nieħdu in konsiderazzjoni dawn id-drittijiet fundamentali meta nevalwaw effettività ta' strumenti f'dan il-qasam ta' ħidma. Ma jfissirx li dejjem eh, jirna xina, pero il-setup li għanna wassal biex kunem konformita eh, tal-politika tagħna ma' dawn il-prinċipji u dan inwetkom il-ħajb għajkun il-kas, eh, il-liberta, sigurta u drittijiet dawn jibqaw punti marbuta ma' xulxin. Dan huwa l-messaġġ ewlieni, però eh, ovvjament hemm eh, sfidi u nuqqasijiet. L-ewwel net kif qal il-President eh, xi kultant hemm implementazzjoni kompleta, ta' wieħed ħares lura naħseb nistgħu ngħidu gburin li għamilna kisba kbira fl-implementazzjoni ta' network, pero xi kultant eh, li stati membri ħabtu wiċċhom ma' sfidi u rridu nkomplu bil-ħidma tagħna biex nappoġġawhom mod attiv eh, inwiżnuhom eh, għandna id-direttiva tal-PNR la me eksperti skop ukoll finanzjara hemm data ta' skadenza ta' Mejju tal-2018 hemm bosta stati membri li qegħdin tard u jiena bat itra l xar stati membri ngħidilhom illi aħna qegħdin hekk biex ngħinuhom fejn hemm eh, barra minn hekk aħna norganizzaw l-qat regolari ma' esperti nazjonali biex naqsmu l-arfin li għanna l-arfin tal-esperti kif ukoll l-aħjar prassi. It-tieni punt xi kultant l-autoritet nazzjonali iħassu illi l-istrumenti li hemm huma mawis eh, komplessi eh, biex jiġu implementati mod effettiv f'konferenza reċenti eh, ħareġ li ħarġet l-idea li kun hemm iktar attivitajiet ta' twinning ta' ġemellaġġi xi kultant kif għat eh, l-odat mujiex mumiex naqseb faċli minħabba proċeduri komplikati jew kellha minħabba li hemm nuqqas ta' taħriġ jew ta' preparazzjoni per eżempju eh, il-ġitz xi kultant eh, jitqisu bħala wis komplessi biex wieħed jimplementawhom. Allura qed naraw il ntejbu l-implementazzjoni nazzjonali u l-kapacitajiet nazzjonali f'dan il-qasam fil-skont il-livelli meħtieġa. Qed naraw ukoll kif nistgħu ikonna skambji ta' l-aħjar prassi u ta' kapacitajiet aħjar. Naraw naqraw kol kif disciplini differenti nistaw nġibu fl-imkien, per eżempju l-allinjament ta' prioritajiet interni u esterni ta' sigurta' Ewropea jew kella l-inqarbu l-awtoritajiet differenti dawk tal-forzar tal-liġi, dawk doganali u l-ġudikatura li fl-aħħar mill-aħħar qed jaħdmu lejn l-istess lan f'dan il-qasam. mbagħad l-evalwazzjoni tar-riskju eh, fuq il-punt ta' sigurta' fil-qasam ta' trasport dan jinkludi eh, nies eh, mill-avjazzjoni ċivili u oħrajn naħseb din tibqaw kol sfida fuq sigurta għas-sigurta interna u esterna. Importanti illi l-Stati membri jibnu kapacitajiet tagħhom dan ehm, punt ieħor. Xi kultant eh, l-istati membri għandhom kapacitajiet limitati irridu għalhekk ikun iktar pooling ta' resorsi, sim ta' risorsi. U fejn nistgħu nilabu rwol aħna għaliex l-Aġenzija Ewropea jistgħu joffru l-esperjenza l-ekspertiż tagħhom partikolarment fejn il-pajjiż m'għandux l-arfien jew kellha risorsi. Eżempju tajjeb eh, huwa sajba ċertu stati membri qed iduru fuq Europol jew inkella jirisa biex jilabu rwol iktar importanti fuq dik li hija ċiberkriminalità u ċiber sigurtà meta l-aħħar attakk kien hemm l-aħħar ċibernetiku mm, kien hemm Europol u EU Liza illi għenu l-istati membri ħadmu fl-imkien u rridu nsaħħu din it-tip ta' kooperazzjoni. Issa, qed inħarsu l qoddim lejn il-pakketti ta' miżuri li huwa mistenni iktar tart ix-xar Issa, fuq t teddidiet evolvent li qed jevolvu fuq terrorizmu eh, u fuq il-kriminalità li dejjem tevolvi riħa dan ifisser li aħna rridu nibqaw nevolvu il-metodi tagħna, l-odot tagħna eh, rrit eh, Rridu narfu li politika li kienet valida ħames snin ilu rridu naġġornawa. Eżempju ċar huwa il-bżon l-indirizzaw radikalizzazzjoni menna ħafna ma'kom mill-2011 law billi napoġġjaw dawk il-qegħdin fuq ta' qudiem ikuna eh, depistax mill-ewwel tal-ewwel sinjali ta' radikalizzazzjoni diġà żidna l-isforzi tagħna ma anke fuq eh, id-dinja online u naħseb eh, li konfermajna l-bżon li kunem eh, bizzejt xogħol minn qudiem ħalli niprevjenu radikalizzazzjoni. U dan flimkien ma l-istati membri. Kuntent li għanna dan il-grupp ta' esperti ta' livell li il-prevenzjoni tal-radikalizzazzjoni li ħajn ta' għana l-etnejn. U eh, naħseb li tajjeb li nwieġbu għal l-iskala dejjem tikber rridu naraw illi nikkonsidraw l-isforzi tagħna kemm online kif ukoll offline. Personalment jiena nibqa' ħasseb dwar it-tedidiet ta' ċertu propagandi terroristiċi li hemm fuq l-internet. Id-direttiva tat terrorizmu reċenti tipproponi li jitneħħa kontenut ta' dan it-tip biex namlu dan naħdemna mal-industrija tal-internet biex dan il-kontenut ikun aċċessibbli u biex natu eh, is-seta illi eh, dawk li verament ixi għamlu użu tajjeb tal-internet ikunu jistaw eh, kien hemm fokus partikolari u allura flu li deċidejna illi nitfgħu fil ġemm din tip ta' propaganda xejn huwa l-industrija qed taħdem magħna però għandha bżonn illi tisma it-talba tal-Kunsel u iktar allura jrid isiru fuq dan il-punt fl-aħħar fejn eh, il-leġislazzjoni trid tiġi reveduta, per eżempju fuq eh, non-cash payments jew kellha metodi oħra ta' finanzjari rridu naraw li nindirizzaw l-aħħar sfidi fis-settur eh, il-ħtieġa ta' infrastruttura kritika naseb eh, li għanna deġa odda eh, relevanti, eh, pero dan u relevanti biss għat-trasport u għal settur ieħor, pero rridu naraw naqra jekk issa nistgħux nistendu dan u jekk hemmx bżonn ta' evalwazzjoni u aġġornament. Dak kollox grazzi tal-li sedentuni biex naġġornakum kollox ma kollox nasab il-qed nagħmlu progress, pero naħseb eh, li għatem iktar li t-sir, eh, dawk li ifitxu li għamlu ħsara għat jevolvu. Aħna jridu kol minn għata għana nkunu l-esti li revolvu eh, pari passu. Ma naħsebx li rridu nkunu noqdu l-ura mill-li nxeklu daw kolla li għat jipruvaw jamlu ħsara l-komunitajiet tagħna, s-soċjetajiet, il-valuri tagħna. Nixtieq li meta jkollkom ċans tħarsu lejn l-evalwazzjoni komprensiva, tiddiskutu dan eh, wara riflessjoni profonduta u eh, taraw naqra illi eh, tatuna feedback, aħna għanna bżonnu l-feedback ta'kom, illa li jiex u għabbis meta jkollna vizjoni ġenerali u l-aħjar fejm tal-affarijiet illi nistaw nimxu il-qoddim l-aħjar mod possibli. Grazzi ħafna għaddu issa l-membri nibdew bil-koordinaturi ġejt informat li kien hemm ċertu sostituzzjonijiet ħadd nota ta' dan l-ewwel isur Diaz de Mera illi ħa intervjeni flok senjura Mezzola għal PPE. Jekk iġobkom kollegi, żommu ma' żewġ minuti illa li xanna bissa l-10 kwart fuq dan il-punt. Grazzi. Grazie, signor Presidente, signor Commissario lejdu għad. Grazzi ħafna sur President jina rajt b'attenzjoni l-komunikazzjoni u l-evalwazzjoni u smajt minn Terez Gbir l-intervent tijak. Il-PPE u jien stess aħna qed nagħmlu dawn il-kummenti dwar l-evalwazzjoni fil-qasam ta' sigurtà interna eh, din turina ir-realtà ehm, reali eh, ibsa ħadd ma jista' jkun sodisfatt mija fil-mija ma teżistix is-sigurtà assoluta bħalma naraw f'dak li ġara 20 ġurnat ilu f'Barċellona u l-Finlandja. Is-sodisfazzjoni hija dik limitata u prudenti sadwar l-erba sfidi prinċipali u kif ħanifaċċawhom. Jiena naqbel ħafna ma l-identifikazzjoni tiegħek u jiena nikkonsidra ħaġa fundamentali li aħna nejna untaf nmexxu l-istati membri eh, fid-direzzjoni it-tajba li importanti ħafna. U bħalma jedna fl-2014 hemm bżonn nażaminaw nerġgħu l-atti leġislattivi eżistenti, liġijiet eżistenti biex naġġornawhom jiena naqbel 100%. Wieħed mill-pilastri tal-Unjoni tas-Sigurtà hija l-interoperabilità tas-sistemi. Għalhekk nixtieq insaqsik sur Kummissarju. Kif mixin ix-xogħlijiet ta' tħejjija brabta mal-proposta leġislativa omnibus fuq l-interoperabilità li kienet maħsuba li tkun lesta għal Deċembru ta' din is-sena u biex din eh, tiġi wetqa kif suppost u essenzjali li naraw kollox bħala fuq livell ta' Unjoni għalhekk bżon li nkunu nistaw npoġġu l-affarijiet fil-prattika u il-Kummissjoni kif qed taħseb li tejjeb is-sinerġiji bej l-aġenziji bħalma qalet fil-komunikazzjoni. Issa fuq il-fondi. Dak maħsub għad delinkwenza u ġestjoni ta' riski u l-kriżijiet irrid jiġi applikat aktar li l-prevenzjoni fil-ġlida kontra terrorizmu dinija eh, priorità għalina u tħassib għalina. Illum huwa ġurnata importanti fil-Europol u l aja laqa importanti ħafna d-dejja tal-kapiet tal-Pulizija tal-Istati Membri kol jena nishtiq nenfasizza li fil-qasam tal-qafas eh, tal-leġizlazzjonijiet huwa importanti nleġizlaw kemm jista' jkun malajr, l-implementaw nagħmlu traspożizzjoni kemm jista' jkun malajr u napplikaw kemm jista' jkun malajr l-evalwazzjoni ta' teddida trid tkun aktar maċla. Il-Kumitat Speċjali tal-Parlament Ewropew fuq it-terrorizmu eh, jekk titwaqaf mill-ewwel tagħtina opportunità importanti sabiex nanalizzaw jekk il-miżuri kontra terrur li jeżistu u mhix biżejjed Eh, biex inwieġbu u nirrispondu eh, għal-teddida eh, u nidentifikaw ostakli prattiċi u imġiba legali li irridu jiġi faċċati. Aħna għamlu da kolonista u mill-PPE biex nigarantixxu li nindirizzaw il-teddit marbut mar radikalizzazzjoni nkissru ir-rabtiet bej il-kriminalità organizzata u il-terrorizmu kif ukoll bejn il-kriminalità organizzata u terrorizmu imma fl-istess ħin ħajkonna impenn oli għal dik li tisħiħ tal-iskambju ta' informazzjoni kif ukoll l-interoperabilità tad databases Ewropej, modernizzazzjoni tal-teams ta' sigurtà informazzjoni, neutralizzazzjoni ta' traffiku tal-armi, il-prekursuri u l-isplussiv u l-armonizzazzjoni tal-qafas legali Ewropew kif ukoll it-tisjih tal-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u l-Istati membri. Aħna nappoġġaw l-anijiet fissati min-naħa tal-Kummissjoni fir-rapport fuq is-sitwazzjoni tal-dwar sigurtà fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Signora Sipelissa mill-SND. Grazzi ħafna u grazzi li komissarju ta' din il-perspettiva ġenerali li tagħna fuq dan ir-rapport l ewwel net waħed mill-aħbarijiet tajbin f'dan ir-rapport għalina l-kollu ta' ċittadini tagħna huwa li memx distakki ewlenin fil-leġizlazzjoni. Minnaħa l-oħra, u inti semmejta b'mod ċar, hemm bżonn li konna implementazzjoni aħjar, użu effettiv aħjar ta' dak li għanna uddimna, forsi anka e, xi tibdil f'miżuri eżistenti u jiena nittama li nkunu nistgħu nkomplu bil-progress li bdejtu teżerċitaw sissa. Jiena nixtieq nifoka fuq tliet punti. U nixtieq nagħmel stqarrija personali fuq il-kontroll ġudizzjarju effettiv minn ġustizzja Għaliex jiena personalment għawek nara vojt. Bħalma rajna fid-direttiva ta' zamma ta' dejta il-qorti qalet li dan mhuwiex konformi mar-regoli tagħna. Għalhekk din hija xi ħaġa li poġġejnija f'offa wara bnija imma il-liġijiet nazzjonali li ġew wara il-liġi Ewropea fuq iżama tad dejta għadhom jeżistu għalhekk mill-perspettiva tiegħi jiena naħseb li hawnhekk iva għaw distak għaw vojt dwar l-effettività ta' regola bħal din mill-qorti. Jien għandi mistoqsija speċjali meta inti fir-rapport tiegħek issemmi il-kapaċitajiet limitati fuq livell nazzjonali u il-pooling addizzjonali tar rizorsi u tal-arfin espert, intom ikkontrollajtu fuq il-kapaċitajiet limitati fuq livell nazzjonali? Ġiviri fuq ir raġunijiet fej hemm kapaċitajiet limitati? ċet jiġri l-istati membri mandomx il-kapacità li jgħatu iżjed rizorsi jem nuqqasa personali jew ta' flus u dan kollu jista' jiġi kumpensat verament fuq livell Ewropew. U jien għandi mistoqsija oħra fuq il-provi elettroniċi u nara problema prattika għek. Għaliex anka jekk aħna provajna pas pas li narmonizzaw is-sistemi, xorta waħda ir-regoli fl-istati membri Ewropej huma differenti ħafna kultant ħaġa f'pajjiż taqa' taħt e, liġi kriminali f'pajjiż ieħor liġi ċivili mbagħad f'pajjiż ieħor tista' tispiċċa ħabsa sena sentej, e, f'pajjiż ieħor sanzjoni huma differenti ħafna. Iġviri memx periklu li ħaneddu ir-regoli li jeżistu fi stat membru partikolari billi nipermettu aċċess għal provi elettroniċi anka jekk ir-regoli nazzjonali huma differenti bejnietum? Għanna bżon forsi insaħħu r-regoli? U l-aħħar punt minna ħatijaj, jina naqbel ma dak li jinti semmejt fil-rapport fuq il-Komitat Speċjali fuq il-Terrorizmu. U jina u ukoll mullur għal dak li qal l-kollega tiegħi fuq ir-radikalizzazzjoni. Għaliex xina naħseb li diġà rajna u inti semmejta fil spiegazzjoni tiegħek li il-mod ta' kif il-terrorizmu qed jaħdem fl-Unjoni Ewropea imbidel mod radikali mill-ewwel attakki li saru sal-lum U radikalizzazzjoni issa ma di ħaġa li jisseħ minn organizzazzjoni waħda kbira li tasal fl-Ewropa, imma hemm xi idejat li huma mifruxa li diġà qegħdin fil imħuħ tan-nies. U qed naraw dejjem aktar atturi waħedhom li jaġixxu u rridu insibu mod anke fuq livell lokali kif niġġieldu din ir-radikalizzazzjoni. Għalhekk naħseb li qudiemna għatfat lilna ħafna ħafna xogħol x'namlu. Grat ħafna, kollegi, nixtieq nappella għal massimu ta' 3 minuti. Iġri titkellmux aktar minn 3 minuti, mhux tartakom kull manna sija u għarada għanna għandna votazzjoni, Iġvi, mhux tartakom. Ġviri, maġoran, um, massimu ta' 3 minuti, issa. Nad il-kelma L-Onorevoli ħala aħo li jett jitkellem fi sem Signora Stevens, jina għandi mistoqsija palma tafu ftit eh, kienem attak terroristiku fil-Finlandja fejn ġihadis eh, weġġa xinis u qatel tminja. Dakin kien għatta ftitin il ġermania pala student E, umbat e, kienu kol wasal pala minorenni mux akkompanjatu waqt li kien fi ċentru ta' akkoljenza e, il-kollegi tiegħu persuni qed ifittxu għażil semmew l-attivitajiet ġihadisti tiegħu, imma ma sar xejn, ġviri il-problema miex biss innuqqas ta' leġiżlazzjoni mal-fatt li id-dejta ma tiċċaqlaqx u meta tasal xorta ma tintużax. Il-Kummissjoni kif għandha l-intenzjoni tibbilanċa bej tentazzjoni u għodot ġodda fil-waqt li tkun qed tassigura li l-għodot eżistenti jintużaw mod aktar sħiħ u aktar effettiv. Grazzi. Issa nagħti li Griesberg għall-Alde. Grazzi, Sur President, grazzi wkoll Sur Kommissarju Komissarju, ħati għaj nixtieq eh, nifraħ eh, u nirringrazzjakom għal dan l-evalwazzjoni ta' sew dettaljata, ba' l-avolja għadna ma' kellix ċans naqra fid dettall pero nishtiq xorta wahda namel ċertu kommenti eh, fuq ehm, il-fat fuq il-bżon li nkoparaw kemm jista' jkun mill-qrib, komissjoni, parlament ma' wkoll il rwol tal-istati membri eh, dan kollu eh, tkellimtu dwar ir-rol tagħna ħanna tlabna dwar studji dettaljat fuq l-effettività ta' bosta leġislazzjonijiet kif ukoll l-attivitajiet tal-ġlieda kontra terrorizmu li kienu preżentati qabel is-sajf u jiena tassew kont sorpriża fil f'dak li sibna li kena biex ta' galassja naħseb li kien hemm l-użu ta' din il-kelma tal-lodot li għandna għaġlieda kontra terrorizmu, għallura nishtiq nkunu nixxie nkun naf naqra kif flimkien nistgħu nieħdu konserazzjoni dak li għattu dan ix-xogħol biex nagħtu iktar koerenza għall politika tagħna u ikunu iktar effettivi. Barra minn hekk nixtieq eh, nisħaq kif deġa sar bosta drabi eh, fuq il-bżonn illi nagħtu tweġibiet effettivi u propizji permess ta' ħidma mill-qrib bejn li stati membri skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà għal għaliex hemm biex eh, ngħidlek eh, ċertu eh, ċertu kompetenzi li għandhom l-istati membri fuq dik li sigurta interna. Intom tistaw taraw li kunem sigurta Ewropea permezz ta' skambju ta' informazzjoni illi tkun tassew waħda rib ħafna. Issa, tafu illi komitat libe ħana ħafna l-qalbna il-fat illi insibu bilanċ ta' sigurta u id-drittijiet fundamentali tafu illi eh, minkejja il-karta li għana ta' drittijiet eh, u minkejja il-reformi li saru nasab li maħadniġ bizzejja zmin biex nevalwaw dak li għajduna l-istudji li għamilna l-evaluazzjoni ta' tampata skont l-analizi eh, u skont l-odot eh, li għanna eh, xkultant nasib natu priorita u s-għagġertu punti u ninsew l-oħrajn. Tisir bizzejt riflessjoni mbata għanna punt komuni il-politika komuni f'dan is-settur, però naħseb li rridu naraw huwa li jkun hemm użu komuni tal-Istati membri ġifieri l-istess użu ta' sistema SIS li xuħut qasbis jużaw din is-sistema uħut jużaw informazzjoni iktar f'ira jew kella mhix kompleta kif ħan irrimedjaw din is-sitwazzjoni. Fl-aħħar punt fuq il-budget għas-sigurta interna intom fakkartu illi huwa importanti illi biex nejnu l-istati membri għall-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea illi nejnum ukoll permess ta' mezzi finanzjari ġaħad debħe mill-Kumitat Budġa għamel prezent għamel eh, proposti ħajressa emendi, pero nafu illi l-budget ta' sigurta interna sa' fejna fjena eh, hemm tnaqqis fil-budget ta' madwar 40%. Kif beħsib kont irrimedjaw għal din is-sitwazzjoni allura? Please stand again. Għan partit tal-ħodor sur Albrecht fisem Judith Sargentini. Grazzi ħafna. Jew net nixtieq ngħid li jiena verament kuntent b'dan ir-rapport li juri dak li jiena u ukoll u dak li ħsibt jiena li l-Unjoni Ewropea miexi fid-direzzjoni tajba imma rridu naħdmu fuq in-nuqqasijiet u jiena naqbel ma x'inhuma dawn il nuqqasijiet u nixtieq ngħid kentej fuq dan u meta nitkelmu fuq li finanzjar ta' terrorizmu din hija xi ħaġa importanti ħafna bħalma qed imma nixtieq inżid li din irridu narawha wkoll fid-dimensjoni ta' minn fejn ġejjin il-flus għat-terrorizmu. Ħafna drab il-flus ġejjin mill-Ewropa. Aħna nitkellmu dwar il-finanzi ewlenin tal-Istat Iżlamiku pereżempju. Aħna rridu naraw in-negozju tagħna, il ftejmit li nagħmlu mal-Arabja Sawdita, u fil-fatt diskutejnija anka fuq livell orizzontali mal-kollegi U għanet nitkellmu wkoll dwar il-finanzjar li ġej mill-kriminalità organizzata u dan wasalni għal punt li iva terrorizmu hija kwistjoni li rridu nagħtuha priorità, mejja ma ninsewx id-dinja parti żgħira biss mill-reati li qed iseħħu fl-Unjoni Ewropea u ħafna mill-kriminalità organizzata wkoll hija marbuta mal-finanzjar ta' terrorizmu. Iġifieri rridu nsaħħu anka l-ġlida kontra il-kriminalità organizzata tagħna. Issa fuq l-implementazzjoni mhux sħiħa Naħseb li dak li inti u huwa minnu eh, u dak li qalu il-kollegi fuq l-implementazzjoni mandi inżid ma' dan, Imma rrid ngħid li kultant l-awtoritajiet tal-pulizija għandhom bżonn xi għajnuna u appoġġ fuq kif jistgħu japplikaw eh, regoli ġodda għodu ġodda bħal Eh, l-ordni ta' investigazzjoni Ewropea naħseb jista' jkollhom ruol importanti issa għall-implementazzjoni ta' din l-odda tant importanti biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni sabiex ikun hemm investigazzjoni transkonfinali. Issa fuq il-kapaċitajiet limitati jiena naqbel imma dak li qed ngħid fuq livell politiku huwa wkoll fil-prioritajiet hemm biljuni eh, f'sistemi, eh, investejna biljuni f'sistemi li jaħsnu id-data li eh, fl-opinjoni tiegħi ħafna minna hija irrilevanti u ħafna drabi xorta waħda għandna din il-problema li għal sur li ma jemx segwitu, iġbir jiġifieri rridu u il-flus fuq il-nis li jużaw id-data u l-mizuri u l-odot li huma għandhom bżonn Sabiex nkunu nistgħu nagħmlu ċertu investigazzjonijiet li huma fokati fuq suspetti u investigazzjoni ta' riskju u l-Ewropa ċi tkun finanzjata ħafna ħjar, speċjalment għal dik li hija l-kriminalità organizzata bħalma semmejt. Mbagħad għandna ir-rapport fuq il-kondizzjonijiet tal-ħabsijiet nixtieq il-Kummissjoni Ewropea tħares lejda wkoll u jekk naħsbu dwar il-fatt li f'detenzjoni ta' qabel eh, il-smieħ eh, din ix kwistjoni li rridu nindirizzawa għaliex tista' ċertu kondizjoni tista' waslu jgħinuna wkoll fil-ġlieda kontra il-radikalizzazzjoni wkoll. U l-aħħar net dwar jekk jiex konformi mal-drittijiet fundamentali, iva qed nifhem li inti qed tindirizza dan b'attenzjoni kbira, U irt ngħid li meta tajt li l-qorti hija watchdog u inti segwi dak li tajt l qorti Irrid inżid ukoll l-ovvjament li il-Kummissjoni hija l-gwardjan tat trattati u trid tassiguri li meta nkun qegħdin niddefendu kontra terrorizmu hekk li hemm l-istat ta' dritt u hemm ċertu stati membri li għandhom dubji dwar eh, il-qorti u il-saħħa tal-qorti u ehm, jekk dawn ma jiġux eh, forzati b'mod tajjeb hemm ċertu dubji. U hemm leġislazzjoni li fl-implementazzjoni ta' dan il-qasam eh, mhix konformi mal-kawża l-qorti ta' Diċembru u dawn il-liġijiet irridu jiġu korretti għalhekk il-Kummissjoni trid tkun attiva hemmhekk. U meta nitkellmu dwar li eh, ċertu liġijiet li huma pendenti rridu jiġu eh, implementati bħal dik tal-PNR u l-entry exit, l-opinjoni tal-Kanada wek għajjem ċertu mistoqsijiet, per eżempju, li l-qorti tajt li jekk persuna tkun spiċċat il-vjaġġ tagħha Emmek ma jispiċċax fuq lista ta' suspett u d-dejta trid titħassar u dan imur assolutament kontra id-dispożizzjonijiet fid-direttiva tal-PNR u l-IES u rrit ninkun xi tajt fuq għadi. Forsi l kollegi li għandhom majnijom tajbin qed jaraw li issa qed jaslu il-kollegi għal votazzjoni ħassir fl-10 u kwarta li kiena assolutament ma nistax indewem Eh, din il-votazzjoni, propriment, speċjalment nar ta' ħamis meta n-nies ikun qed jitilqu. Jiġri hemm ċertu responsabiltajiet għal dan. Ifisser li daw kollha li għad fadlilhom jitkellmu nitlobkom li maddu mhux titkellmu aktar minn 3 eh, minuti għax rridu nisimaw anka ir-risposti tal-Kummissarju. Mela, grazzi għad-disciplina minn qabel. Issa, is-Sinjora Wimberg għall-FDD. Grazzi ħafna, grazzi wkoll il-Kummissarju. Ja verament li ħasra li wara l-waqfa tas-sajf ħajkonna irridu nġlura u nibdew minuta ta' silenzju għal żewġ attakki terroristiċi mhux wieħed ġbir tnejn li saru fit-istati membri tagħna. Daw kienu attakki kbar. U din hija xi ħaġa li tant isseħ ta' sekwit li sfortunatament issa tissir ħaġa normali u din twerwirni Jekk inħarsu lej rapport u l-ħidma tal-Kummissjoni naraw li l-Kummissjoni taħdem fuq is-sikurezza u din is-serħinna moħħna. Imma nistaqsu jekk verament u ix bizzejjed dak li tagħmel il-Kummissjoni għax naraw ħafna imwiet sa dan it-tant. U ħajkonna nużaw is-setat kollha tagħna biex nimblukkaw il-forum kollha tat-terrorizmu. Illum huwa diffiċli diffiċli wieħed ikun jista' jipprevjeni attakk u l-aħħar imwiet ġew ikkawżati minn persuni vari li bażikament niżlu fit-toroq u attakkaw b'sikkina jew b'trakk jew karozza mikrija biex jadru fuq n-nies m'hemm xi tejja kbira warajha. Kif wieħed kif wieħed jista' jipprevjeni jew jibassar attakk bħal dan din hija xi ħaġa ġdida? Dak li saħ seħ fi Brussel, sena u nofsilu, eh, kienet azzjoni aktar eh, organizzazzjoni, kienem network waraja, issem stedina l-individwi eh, biex joqtlu. Ikun kif ikun il-metodu. Din hija xi ħaġa nistgħu naraw fl-istati membri kollha tagħna. F'Marzu ta' din is-sena ġi approvat, ġiet approvata riżoluzzjoni fejn ġi kundannat kwalunkwe forma ta' kriminalizzazzjoni. Jew estremizmu. Fil-fatt, ħafna ġew kundannati x'sar minnhom wara radikalizzazzjoni. Il-network ta' sensibilizzazzjoni fuq il-radikalizzazzjoni, x'riżultati waslet? Kemm ġew skoperuti li kienu radikalizzati fl-opinjoni tiegħi e, din hija xi ħaġa importanti speċjalment li jkun hemm sentenzi li jkunu biżejjed ta' deterrent għal persuni li jaħsbu li jridu jagħmlu dawn l-atti. Grazzi ħafna. Mela, li fadal, Holmar, Cimici, Depre, Gomez, Ikenge, u il-Sinjor Jimenez Jimenez Besserel. Kollegi, titkelmux aktar minn zewċ minuti, napprezza, kjoġobkom massimu ta' zewċ minuti. Issa, Sinjor Holmeyer l-ewel. Grazie ħafna, Sur President. Komissarju, Aħna aktar kmini konna qegħdin nitkellmu dwar il-JITs, il-Joint Investigation Teams, u inti istmajt isek konta tipprova tgħin l-istati membri? Għall-applikazzjoni ta' dan, u kultant l-uffiċjali lokali eh, jilmentaw dwar burokrazija eċċessiva, ġviri l-mili tal-formuli li hemm bżonn. L-isfida teknokratika hemm xi uffiċjali li isom jaħsbu li dan huwa wis qed tippretendu wis minnhom. U naħseb li minn din naħa jista' forsi jkun hemm titjib jekk nagħmluha iżjed faċli li eh, napplikaw għalihom biex wieħed ikun jista' jieħu l-fondi. U mhux sempliċement ċaqalqu l-inkonvenjenza minn naħa l-oħra. Issa dwar il-ħlasijiet mhux bil-flus kontanti kien hemm konsultazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni propju fuq dan is-suġġett fejn 100% tal-parteċipanti tkellmu kontra li sempliċement nabolixxu il-ħlas eh, kontanti. Għax mhux kulħadd irid juża il-plastik, kartzi ta' kreditu, u kien hemm idea li il-flus kontanti m'għandhomx ikunu aboliti kompletament, hemm flus, hemm ħlas li jsir flus kontanti u oħrajn li mhumiex. Grazie ħafna sa' Sinjura Ċinici. Grazie ħafna Sur President, grazie Sur Kummissarju għal preżenza tiegħek u għal dak li jettinna illum fuq ix-xogħol li sar u x-xogħol li ħareġ anke mir-rapport imma tfadal ħafna x'isir. sir u minn stess semmejta kien hemm kollegi li semma ħafna suġġetti m'għandniex ħafna ħina, għalhekk jiena nixtieq mmur lura e, fuq is-suġġett li jiena nħossi importanti ħafna biex niġġieldu il-forum ġodda ta' kriminalità li nsibu fil-pajjiżi tagħna ġifieri l-iskambju ta' informazzjoni u inti stess e, f'intervista ta' qabel qed li sabiex is-sistema ta' informazzjoni jkun effikaċi hemm bżonn ta' struttura teknika adegwata e, u li il-level ta' informazzjoni minnaħat tal-istati tkun tajjeb biżejjed u li jkun hemm biżejjed effiċenza sabiex din l-informazzjoni tkun tista' tintuża għalhekk jiena propju fuq dan nistaqsi aħna illum fiex wasalna hemm xi stati li għadhom eh, f'diffikultà minħabba il fatt li id-databases huma komplikati biex idaħlu l-informazzjoni u jiżawha Għalek, edin nevalwaw il-possibilità li kunem appoċ għal dik li hija risorsi u informazzjoni u suġġett għall informazzjoni twasalni lura għal JITs. Jina naħseb li hemm bżonn ta' taħriġ komuni li irrit jara anka skambju bejn eh, dawk li qed joffru l-formazzjoni, il-taħriġ u dawk li qed jirċivuha Iġviri rritu kunem u kol skambju ta' esperienzi. Issa l-axħar opinjoni fuq ir-radikalizzazzjoni din hija xi ħaġa li seħ fil-ħabsijiet u anka fuq l-internet permezz tal-propaganda online. Issa inti diġa semmejt xi ħaġa fuq dan imma ma wasalx il-ħin li verament nitolbu li jkun hemm alleanza bejn l-istrutturi tagħna, l-istrutturi li jihdu ħsieb fuq livell Ewropew ta' din il-ġlida kontra din it-tip ta' situazzjoni u anka il-providers il-gbar insistu li verament noħolqu alleanza sabiex kulħadd flimkien maħna jkun jista' jgarantixxi il-sigurezza ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Again, sorry to cut people short on a subject of this kind. My apologies. Mr. Dupre, please. Grazie ħafna, sal-onorevoli Dupre, għal żewġ minuti. Mela, fil-żewġ minuti li għandi għad dispożizzjoni tiegħi ser nipprova ngħid kollox, jiġifieri eh, ħanaġġel. Mela, qed nitkellmu dwar l-aġenziji ċentrali. Aħna waqafna il-Europol, però nafu illi meta kunu qed naħdmu fuq l-SISs, jekk ikun hemm informazzjoni li titpoġġa pereżempju fis-sistema Ġermaniża din ma tadix awtomatikament lil Europol, nafu illi jekk xi ħadd ikun qed jiġi infittex dik l-informazzjoni tiġi moddija biss lil dak l-istat membru illi ikun bati notifika jiġifiri memx daqsek sim ta' informazzjoni u uh, nafu ma trix għaref illi jekk taqat l-informazzjoni kollha nikunu nista' nkunu iktar eh, eh, effiċjenti. Fuq is-siss ukoll xtaqt nġbdilkom l-attenzjoni fuq punt daqsxejn delikat il-bżonn illi Ikun hemm iktar armonizzazzjoni fil-qasam tal-karti tal-identità. Il-Kummissjoni komplet taħdem fuq dan il-qasa fuq dan l-aspett għaliex nafu illi mit terroristi jiġu użati diversi karti tal-identità folots. Tistgħu tgħidulna kif qed timxu għalek f'dan fuq dan l-aspett. Tilet punt naħa tiegħi, aspett ieħor delikat. Tnej li għadda kien hemm xi kollegi illi tkellmu favur illi inwaqfu sistema ta' intelligence Ewropea. Tistgħu tikkonfermawna illi din hija xi ħaġa li tassew intom fil-Kummissjoni qed tikkonsidraw f'dan il-punt u għana nistennew xi proposti dwar dan fil-futur għarib. Eh, Grazzi ta' kollox. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Depress, issa l-Onorevoli Gomes. Aziz Komissarju, din il-mistoqsija mm, diġa saqsejta drabi oħrajn, pero għadni ma irċevejċ tweġiba ċara dwar x'seħ eżattament fi Spanja. Rigward ġifri l-attak ta' Barcellona fejn hemm diskussjonijiet dwar il-fatt illi ma kienx possibbli għal u mhuwiex possibbli għal eh, pulizija ta' Katalunja illi jaċċessaw l-informazzjoni tal-informazzjoni. Aħna għanna dritt għal skambju ta' informazzjoni fuq livell nazzjonali, reġjonali u bejn l-bliet ukoll. koll Jumejn ilu il-Kummissarju Moskovici ippubblika film eh, allarmanti ħafna fuq il-TVA, fuq dawn il-frodi karusell illi eh, frodi relatati mal-VAT illi eh, huma msejsin fuq il-fatt illi l-istati membri ma għamlux riforma xirqa tal-VAT. Aħna u importanti illi nkunu aġġornati fuq x'qed isir fuq ir-riforma kontra il-ħasil tal-flus. Hemm 250 investigazzjoni għaddejja Eh, u din tlaħħaq ma' rata ma' ċifra ta' 5 biljun euro eh, ta' kull sena. Eh, para. Grazie, Sur President. Mela, nixtieq ninformakom biex informa l-qana. Għana mandiġ informazzjoni Nissuġġerixxi li taqra l-artikli 7 u 8 tal-regolament tal-Europol. L-artiklu 7 tal-regolament Europol jirreferi għal komunitajiet internazzjonali u l-artiklu 8 jirreferi eh, għal għal funzjonarji għal il-Mossos, il-Pulizija għandhom rappresentanti u jiena nista eh, nati l-numru ta' identifikazzjoni tagħhom, ġviri dawn il il-pulizija għandhom aċċess għad databases. Epwis, eh, dak ta' punt ta' informazzjoni biss issa nistgħu nkomplu b'din id-diskussjoni. Nitlob li l-Onorevoli Kenge sabiex eh, t-intervjeni. Eh, jekk iġobko, jekk iġobba s-Sinjura Kenge għal minuta pli biss jekk joġbok għaliex qed jafas il-ħin ġmielu. Cecil, Iva, grazzi, sempliciment biex nad informazzjoni teknika għalix qed jgħiduli li il-mikrofonu tal-Onorevoli Dupre Michel u allura qed ikun hemm problemi ehm, għall-interpreti. Sawawis tajjeb. Mela, jina apprezzajt l-intervent tal-Kommissarju għaliex għamel analizi f'waqta u attenta immens. Jina naħseb li huwa importanti illi wkoll nkunu kawti kif kien il-Kommissarju ukoll. Però ngħaddi dritt tal-punt Jina smajt li inti għamilt referenza għal laqa eh, Massinski ġewwa Nizza. Jiena ninsisti ħafna fuq il-bson illi nibdew mill eħ u nittilaw il-fuq. Huwa importanti li ninvolvu lil kulħadd l-istituzzjonijiet u mhux istituzzjonijiet għaliex il-bidla tista' ssir biss jekk nibdew mis-sissir net. il politika ta' integrazzjoni rridu jindirizzaw iwa qafas Ewropew iżda jridu jaħdmu minn isfel għal fuq, iridu jisu l-speċifiċitajiet ta' kull territorju, irridu jisħu fuq eh, ċittadinanza attiva. Nixtieq nisħaq ukoll fuq punt illi ma smajt xejn dwaru hemm bżonn li jkun hemm kollaborazzjoni mal-pajjiżi terzi għaliex jekk jinbidel il-proċess ta' radikalizzazzjoni huwa importanti eh, li eh, dejjem inżommu taħtajnejna il- pajizi terzi, dak li kun qed iseħħ fil-pajizi terzi, il-proċess ta' radikalizzazzjoni wkoll li permettilna illi nikkombattu il-razzizmu koll li mhuwiex neċessarjament marbut ma' terrorizmu. U nitolbok ukoll sur President li zomna ġernani ma laqat li jmiss. Grazzi, Cecil, issa Teresa, għal minuta jekk joġbok. Grazzi ħafna, grazzi tal-li ġejt eh, fostna, sur eh, komissarju, jina nishtiq nitkellem bl-Ispanjol. Il-problema l-kbira hija illi it-terroristi qed jaħdmu b'mod iktar rapidu minna aħna hekk niddiskutu leġislazzjoni, nadottawa, naqsmu l-intelligence, eċetera, eċetera. U ma jaħdmu ħafna aktar minn malar minna. Preċedentament l-internet kien utli ħafna Iżda fuq ir-radikalizzazzjoni eh, eh, nixtieq ngħid li dawn ma kinux persuni li kienu radikalizzati, dawn kienu zazah, zazah li kienu integrati tajab ferm fis soċjetà Spanjola u għalhekk. Kien kruċjali li jkun hemm proċessar tal-intelligence qsim tal-intelligence il-polizija ma taġ bissejet kredenzjal l-informazzjoni li irċivit, din kienet il-problema. Nistanejt ħafna iżjed fuq dan l-attak terroristiku iżda il-ħinu għali huwa. Il-Prim Ministru ta' Spanja Sur Rajoy ipparteċipa flaqa li kienem ma' Sinjura Merkel u ma' Sur Macron fejn intalab illi jina ta' statut speċjali lil-vitmi ta' dan it-tip. Naħseb li wasal il-waqt issa li kolna odda leġislativa illi tiddefendi il-vitmi u tpoġġjom il-kol kemm huma fuq eh, l-istess pjan madwar eh, l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Walek nitlob li l-Kummissarju sabiex jassistina f'dan kollu. President, Grazzi ħafna, napprezza li kolla kemm intom kelkom taġru xi ftit biex um, nlaħqu ehm, ma nlaħqu nisimgħu il-kellima kollha. Issa, nitlobkom ftit minuti ta' paċenzja biex il-Komissarju kun jista' jwiġibna u l-votazzjoni noħdu eżattament wara. Grazzi ħafna, grazzi tal-involviment u minnaħa taħkom, ovvjament tifmu li ma nistax inwieġeb b'mod dettaljat lil kulħadd. Però jiena dejjem lest li nerġa' lura fostkom kif eh, tixtiequ. Jiena grat ħafna illi kolka maħna qed nuru dan il-livell ta' sekolli ta' involviment. Aw minn semma l-frażi tkellem dwar il-frażi li aħna qed inkunu kawti iva kawti, iżda fl-istess ħin qed ikunu realistiċi. Kien hemm um, attakki uh, fil-Finlandja u fl-Spanja illi juruna u jfakruna illi il-terrorizmu huwa preżenti ħafna. Aħna maħniex edinaw biex ngħidu li ser uh, um, neliminaw kompletament terrorizmu jew ser neliminaw kompletament iċ-ċiber kriminalità iżda ser namlu l-mutana biex kulħadd tisiba aktar diffiċili biex uh, jagħmel eh, attakki ta' dan it-tip. Ovvjament, eh, irridu nesprimu solidarjetà mal-vittmi kollha jiena kont fil-Finlandja il-biraħ stess u jiena attendejt dwar il-lezzjonijiet li tallimna minn l-attak sfortunat fil-Finlandja. Wara l-attakki ta' Spanja u anka wara l-attak eh, f'Turku aħna mm, eh, din f'kuntat dirett ma l-autoritajiet u naf li l-autoritajiet qed japprezzaw dan il-kuntatt minna tagħna. Aħna għandna sfida, sfida brabta mal Eh, l-implementazzjoni. Nispera li tifmu illi fl-azzjonijiet kollha li aħna qed ehm, eh, nindirizzaw irridu dejjem nelbu din l-sfida li taddi mill-klim għall-implementazzjoni. Jiġifieri li l-affarijiet jaħdmu u dan japplika rabta ma l-informazzjoni u skambju ta' informazzjoni e kif jiġri fuq isma oħra. L-ewwel ħaġa li għandek bżonn tagħmel huwa illi tagħmel l-aħjar l-aħjar użu mis-sistemi diġà eżistenti. Dawn iridu din l-informazzjoni trid tinqasam u trid tkun disponibbli għal persuni illi jiġu bżonna fħin fuqtu. Dawn huma l-isfidi ġifir li rridu nifukaw fuqhom. Umbat għanna bżon ta' prospettiva fuq termini ta' żmien itwal. Din hija xi ħaġa li nistgħu nkomplu niddiskutu. Iżda l-problema li qed nara jiena hija illi it-terroristi u oħrajn mhux qed jistennew uh, illi kun hemm reviżjoni tal-leġislazzjoni mhux qed jistennew fliktar fl-aħħar żviluppi, mhux qed jistennew l-aħħar żviluppi eh, fil-Finlandja, xejn minn dan. Għalhekk huwa importanti li nifukaw fuq x'nistgħu nagħmlu issa bil-għodot li għandna fidejna, bil-leġiżlazzjoni li għandna fidejna. U dan ifisser ukoll finanzjament, appoġġ eh, prattiku u anka li nerġgħu nagħmlu valutazzjoni ta' kif nużaw dawn in networks diġà disponibbli u wkoll importanti li aħna niżviluppaw eh, il-lotu teżistenti appunto kif kol t ngħid. Jekk wieħed ħares li l-istatistika jirrealizza illi hemm nuqqas ta' finanzjament U dinja ħasra għaliex l-affarijiet, l-networks, ma jistgħux jaħdmu mingħajr finanzjament. U importanti illi nikkonsidraw Eh, il-bżonnijiet finanzjarji li f'dan il-qasam. Fuq il-PNR fejn aħna allokajna aktar finanzi, però rridu nifmu eżattament kif il-finanzi ser jaslu għal proġetti. Xikultant, sfortunatament, il-pajisi li l-aktar għandhom bżon tal-għajnuna u ma dawk illi mux qed jirċivu din l-għajnuna Eh, issa fuq eh, xi punti anzi il-punti individwali li saqsejtuni ma nistax nindirizzhom m'għandix ħin biżejjed, però nissuġġerixxi illi apparti l-implementazzjoni naħseb illi hemm bżonn illi insaħħu l-isforzi tagħna biex eh, nikkombattu r-radikalizzazzjoni u hemm bżonn ukoll illi nerġaw inħarsu minn lenti ġdida eh, lejn il-kwistjoni tal-finanzjament eh, għal-terrorizmu. Jeżisti iva ċaqliq tal-finanzjament anka għalhekk imsejħa attakki tal-Holocaust. Hemm bżonn li niksbu iktar informazzjoni u din informazzjoni nużawha b'mod effettiv biex niġġieldu lil dawn l-attakki. Barra minn hekk nkunu konxi fil-mod kif qed jiċċaqalqu eh, il-finanzi. Minn fejn ġejjin dawn il-finanzi? Mill-Unjoni Ewropea sta anka minn barra. Il-fondi qed mbagħad pereżempju f'pajjiżi bħal-Iraq u s-Sirja jiċċaqalqu barra mill-pajjiż, jiġifieri hemm il-possibilità ta' flus ġdid illi ma rridux Eh, ma natux kasu. Barra minn hekk irridu wkoll eh, natu iktar possibilità lil spazi pubbliċi. Dawn l-attakki li sfortunatament qed iseħħu mhux qed nistennewhom il-lif u ħesrem, però rridu nagħmlu Dak kollu nistgħu nagħmlu fuq livell ta' bliet, fuq livell raġjonali, fuq livell nazzjonali wkoll biex nagħmlu dak kollu li nistgħu biex <coughs> nipproteġu l-ċittadini tagħna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Grazzi u kifet fil-bidunet jiena kuntent ħafna li istidentuni għawek, nasab li kien eżerċizzju utli ħafna, pero irridu inkomplu bisforzi ta' dan it-tip. Grazzi ħafna Komissarju King għal um, l-intervent tijak tal-li provajt twieġeb kif stajt fil-ħin allokat lilek, unkunu qed nistennewk għall-aħħar tas-sena għal l-aħar tas-sena biex inkomplu fuq dan is-suġġett. Issa, kollegi, induru għal votazzjoni nitlobkom biss ftit momenti un bat nibdew bil-votazzjoni. Grazzi. with the highlighted. Yes, what is uh, has to be voted. yes Yeah, so you know the usual thing. Um, Colleagues, if you take your seats, we'll begin. Eżis kollegi, jek tuħtu paskom kun nistaw nibdew mill-votazzjoni, bil-votazzjoni. So we have the draft opinion. Mela, għanna la bozz ta' opinjoni dwar miżuri leġittimi biex nħarsu l-whistleblowers li kunu qed jaġixxu ehm, għall-interess publiku pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni konfidenzjali dwar kompaniji u entitajiet pubbliċi. Nibdew b'emenda 19, votazzjoni miftuħa. Vote is still open. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu għal kompromess sitta. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Jaddi. Kompromess seba'. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Emenda 29. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 30. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. tati minkejja l-izbaljajt jena. Kompromess 8. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 36. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 37, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 38, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Kompromess dissa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Taddi. Emenda 46, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 48, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Kompromess 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Kompromess 11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Emenda 61. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 62. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi, kompromess 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Emenda 63, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 63, jgħid il-kellim. Skużawni, 64 jgħid il-kallim. Votazzjoni miftuħa. Maluqa? Taddi. Emenda 66, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Taddi. Emenda 67, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Tgħaddi, Emenda 68, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Tgħaddi, Emenda 69, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Tadi. Emenda 70, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Tati. Emenda 72, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 75, votazzjoni miftuħa. Sawat nejt 75? Iva. 75, votazzjoni għada miftuħa fuq 75 biex jina kun nista' nivvota tajjeb iktar minn ħaddieħor. Votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. Emenda 76. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Il-premessi, kompromess wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tad jaddi, kompromess tnejn, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Jaddi. Emenda tlieta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Jaddi. Eh, taddi, kompromess tlieta, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Emenda 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tadix. Emenda 11, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi, kompromess 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi, emenda 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi issa votazzjoni nominali, votazzjoni aħarija, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa jaddi 2 u 30 vot favur, 12 kontra u 5 astensjonijiet. Prosit, prosit l rapporter Colleagues, if we just pause for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 Colleagues, um, if you're ready, we can begin on the... Kollegi, mela jekk uh, intom lesti, nistaw naddu minnu fiħal punt numru 6. Jekk eh, għawn uh, ġaħat li qed jistmani, nixtieq ngħid u neħti li anka qabel ma titlaq. Sempliċement nixtieq infakkarkom fuq l-aħħar punt, anzi ngħidilkom li dwar l-aħħar punt. Uh, dan kellna uh, im nitfaħ fejn tfajnieh, mm, nafri kellna bżon iktar ħin, iżda ma stajni xnamlu motiħor, għalix kellna nħidu l-votazzjoni fil-ħin li ħadnija. Ġifiri, ehm, niskuza ruħi li kelli naġġilkom fil-kommenti taħkom. Ma stajċ namel motiħor, għalek eh, kollegi, eh, grazzi ħafna tal-li ehm, u rejtu eh, paċenzja rigward il-fatt illi il-komissarju ma tantx kellu ċans iwiġibkom m'hemmx dubju tieħdu x'ħseb li ser nerġaw nistudnu fostna. Issa naħdu minnu fih għal punt numru 6, preżentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-qafas finanzjarju brabta maliju Lisa. Is-Sinjura Makovej hija il-rapporter li rappreżentatna pala Parlament Ewropew, iżda Helga Stevens ser tkun qed tissostitwixxi lil uh, Sinjura Makovej. Il-liġi um, li um, stabilixxiet li uliza ġiet adottata fil-11 fil-sena 2011 din sostituix, din ġiet um, sostituita minn SIS u minn Eurodac din l-ewwel jiena ser ngħaddi l-kelma fil-fatt l kummissjoni biex jispjega l-għanijiet ta' daw il-proposti u mbagħad eventwalment ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Helga Stevens, ir-rapporter li qed tissostitwixxi lis-Sinjura Makovej, u mbagħad eventwalment li shadow rapporters u lill-membri. Mela, għal kummissjoni ngħaddi l-kelma lil Sur Mattias Oel. Jinsab fost Iva, jidher li dak huwa l-każ mela nadilu l-kelma għandek 10 minuti għad dispożizzjoni tiegħek. Grazzi ħafna, grazzi Sur President, qabel ma nibda nippreżenta din il-proposta fid-dettall, ippermettuli li nagħmel referenza għad diskussjoni li aħna li dan il-komitat kellu mal-Kummissarju Avramopoulos, il-Kummissarju qal għal fid-diskors tiegħu illi li Julisa hija Eh, l-odda prinċipali li tintuża s-sigurtà fuq il-frontieri fl-Unjoni Ewropea u t-tieni li EU lisa hija essenzjali għall-interoperabilità għat-ħaddim u l-interoperabilità ta' dawn is-sistemi. Għalhekk ma toħdujiex eh, b'sorpriża illi li EU lisa kienet utli immens fil-koordinazzjoni fil Eh, li kellna bżon nikkoordinaw bejn eh, l-istati membri u ehm, għalek hija essenza li din tiġi adottata mill-żewġ leġislaturi. Però il-proposta iktar fil-prattika. Din il-proposta ressaqnija fil-29 ta' ġunju. Ġala darba din tiġi adottata mill-kolleġislaturi din ser tissostitwixxi il- ehm, sistema tal-EU li jisa liġit stabilita fl-2011 permettu li nejt illi din miex proposta li ġeja minn nulla. Din hija proposta li tqis diversi o um, aspetti legali u tekniċi. L-ewwel il-proposta tqis ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-valutazzjoni tal-2015 illi jinsab li taħħom hemm taqsira fil-rapport minnaħa tal-Kummissjoni li nħareġ nhar 29 ta' Ġunju ta' din is-sena. Eh, L-Aġenzija ser tingħata responsabilitajiet ġodda b'mod partikolari ser tkun responsabbli minn trasferiment ta' ehm, l-infrastruttura lill-Aġenzija dawn it-trasferimenti inkludu l-implementazzjoni tal-budget, it-tiġdid kif ukoll kwistjonijiet kontrattwali. Lil minn hekk il-proposta tinkludi wkoll artiklu apposta illi permetti li kunem qafas ta' kooperazzjoni tal-ju Lisa jisam aġenziji oħrajn. L-aġenzija ser ikolla l-possibilta illi tagħmel proġetti pilota u l-aġenzija ser ikolla wkoll responsabilta uh, eh, imwessa rigward l-istatistika u id-data. It-tieni u dan huwa punt importanti ħafna wkoll, il-proposta tirrifletti l-fatt illi li u lisa ser tkun qed tiżviluppa sistemi eh, ġodda bħal pereżempju l-ETIAS kif ukoll il-sistema ta' informazzjoni ta' records kriminali ECRIS. Dawn il-proposti kollha attwalment qed jiġu diskussi miż-żewġ kolleġislaturi u jorbtu flimkien u jaqdu flimkien sistema eh, informazzjoni Ehm, xi ħaġa illi ssir mis-sis, mill-viss u mill dak, però ser du taħt kappa waħda b'dan il-mod. U naħseb illi din ser Nasab illi il-riżultat għandu jkun pozittiv ħafna u għandu jkun estis ukoll għal proposti il-ġodda li qed jiġu resqa. Barra minn hekk il-proposta tagħti segwitu tal-rakkomandazzjonijiet minn esperti dwar l-utilità ta' din is-sistema. L-artiklu ġdid ser jippermetti li EU lissa eh, ikolla mm, possibilità li ikunem li tipprovdi għal aktar interoperabilità. Dan skont il-riżultati ta' Diċembru ta' din eh, is-sena u ser tipprovdi wkoll soluzzjonijiet tekniċi biex nassistu lill istati membri biex huma implementaw aspetti tekniċi um, għal responsabiltajiet li huma jkollhom jerfaw skont leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Din torbot l-aktar ma' direttiva PNR kif ukoll id-direttiva avanzata għall-informazzjoni dwar il-passiġġieri. L-Aġenzija ser ikollha wkoll aktar responsabilta għal data li tiġi imres għalila u tinkludi wkoll mekkaniżmu awtomatiku għal ġestjoni u l-kontroll ta' data. Dawn jippermettu illi meta jkun hemm sottomissjoni ta' jew ġbir ta' data li mhijiex tajba miex korretta din tiġi identifikata biex bekk il-personal ikun jista' jivverifika dik id-data u jieħu l-azzjoni meħtieġa. Barra minn hekk il-proposta tqisu kol rakkomandazzjonijiet tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Aġenzija li Ulisa ser ikollha mandat ikbar dwar relatat ma' riċerka aktar vasta, relatata wkoll ma' programm dwar riċerka u svilupp kif ukoll um, sistema ta' IT fuq skala ikbar relatata mal-data biometrika. Infakarkom ukoll li dan il-mandat mandux xieqsam mal-aspet eżekuttiv ta' riċerka. Jiġifieri sempliċement ser ikunem li u lissa illi tipparteċipa fid-diskussjonijiet minna ħata riċerkaturi. Mbagħad ser jitqisu wkoll id-diversi oqsma u per eżempju ser ikun hemm l-uffiċċju ta' Tallinn u ta' Strasburg illi jibqgħu jaħdmu kif qed jaħdmu. San Johan attualment jaħdem jidħol fl-operat biss jekk ikun hemm nuqqasijiet fl uffiċċju l-oħrajn. Però issa il-proposta hija illi dan l-uffiċċju il Eh, jgħin f'każijiet fejn ikun hemm nuqqasijiet fl-uffiċċji ehm, prinċipali ta' Strasburg. Wara il-talba tal-19 ta' Lulju tal-2012 biex li Lisa tiġi konformi mal-aspetti finanzjarji uh, mitluba minna, issa i Lisa ser tiġi evalwata kull ħames snin flok kull erba snin palma jiġri attualment u il-mandat tal-membri tal-bord ta' ġestjoni ser jkun estis minar limitu. l punt biex nipermettu illi l-Aġenzija tkun tista' tipprovdi appoċ skont il-bżonn l-Istati membri u l-Kommissjoni ser ikolla l-kompitu li tipprovdi lil -l li taqqat l-informazzjoni tal-Istati membri ma' sistema ċentralizzata u li tipprovdi wkoll għajnuna fejn ikun hemm bżonn, per eżempju dwar il-kriżi tar refugġati Para minn hekk, l-Aġenzija tipprovdi wkoll għajnuna brabta ma' sistemi diġa eżistenti u anka brabta ma' it-testjar. Sur President, qabel ma nikkonkludi permettu li ngħaddi għal kwistjoni importanti tal-risorsi. L-Aġenzija ser tkun qed eh, fil-fatt l-Aġenzija bejn is-sena 2018 u s-sena 2020 l-Unjoni Ewropea ser tipprovdi minn tal-inqas 78.3 miljun euro l-Aġenzija, ġifiri dan għal ammont li ser jingħadda l-Aġenzija. Il-parti l-kbira tagħhom il-fuq minn 56.7 miljun euro mhumiex flus ta' mumiex flus illi ġejjin minn sorsi ġodda, iżda ser kun ġej minn network ta' infrastruttura mill-budget tal komissjoni ġifiri li kun id-dedikat għal komissjoni 12 miljon euro liħor ser ikun id-dedikat għall studio u li jifdal jintuża għal risorsi nazzjonali ġifiri 8.3 miljon li jifdal. Nifakkarkom li dawn huma il- Mm, il-dinja l-proposta il-ġdida jiġifieri dawnek mhux qed inqisu il resursi diġa eżistenti dawn il-figuri qed kom biex bekk tkunu tafu situazzjoni eh, finanzjarja kifini rigward l-aspett eh, Um, ta' rizorsi um, umanitarji ħajkun hemm 52 membru ġdid li se jissieħeb mal-Julisa biex jgħin fil-ħidma tagħha. Finalment, il-passi li jmiss jidher illi fil-Kunsill ser jkun hemm adozzjoni ta' approċċ komuni għal Diċembru li jmiss u aħna nittamaw li l-Parlament Ewropew kun jista il-aħħa ma' dawn l-iskadenzi tant ambizzjużi biex bekk nibdew fl-aħħar net tas sena 2017 il-diskussjonijiet u jkun hemm adozzjoni kemm jista' jkun malar possibbli. Għalina il-ħin huwa essenzjali għaliex dawn id-dispożizzjonijiet huma essenzjali biex li u li jista' tkun tista' tilaħħaq mal-miri taħħa fil-qasam tal-interoperabilità. Grazie ħafna sur President. Mr. for your um, Grazzi ħafna dik il-prezentazzjoni u kif semmejt qabel eh, is-Senjura Stephens eh, ħankun qed itendeni għannum ta' Senjura Makovej li hija rapporter fuq dan id-dossier. Jek jor bok, senjura Stephens se tagħmel kelma. Grazie, sur President. Fil-fatt jien niħu post eh, il-Senjura Makovej illi ma tistax tkun maħna hawnhekk u nishtiq nadi l apologija tagħha riskusi nishtiq nixtieq nibda bil-ringrazzja l komissjoni l spiegazzjoni ta' dan id-dossier ma ġenerali nerqa' din proposta biex nżidu r-rwol u responsabiltajiet tal-Aġenzija marbuta ma' sistemi eżistenti partikolarment SIS, FIS u jura dak. Kif ukoll dwar ehm, sistemi ta' IT eh, eh, possibbli fil-zona ta' ġustizja u sigurtà illi bħalissa illi jiġu negozjati. Per eżempju, sistema ta' tħul uħruċi, IS, eh, sistema ta' informazzjoni ta' vjaġġar, informazzjoni, ETS u koll sistema ekris il-ETGS za' għagġeta dini ta' pajzi terzi. Dawn kolla, jekk għala jrit ħajkun qed jaqgħu taħt joliża jekk il-bażi legali li semmew jiġu adottati. Nilqgħu kol l-estensjoni tal-mandat tal-Aġenzija f'ċertu oqsma bħal riċerka kif ukoll kwalità ta' data u l-possibilità ta' proġetti pilota u testjar li għandhom jikkontribwixxu għat tip ta' kontroll aħjar fuq il-frontieri kif ukoll fuq il-ġrieda kontra kriminalità. il-kwistjoni ta' rizorsi adekwati hija partikolarment importanti eh, jekk aħna qed naraw eh, rwoli ġodda li qed jingħataw importanti li ir-riżorsi jkunu hemmhekk. Illi nsibu bilanċ bejn il-ħidmiet u l-finanzi huwa importanti biex naraw eh, li jkun hemm funzjonament kif suppost li huwa punt kruċjali rriżomu fuqna fin-negozjati. Fl-aħħar mill-aħħar hemm il-kwistjoni ta' l-interoperabilità meta ġie fostna s-sor Avramopoulos eh, biex jippreżentana proposta leġislattiva sarħata sena nixxieq ngħid li fil-proposta hemm artiklu importanti fejn eh, hemm mod espliċitu eh, ir-rwol ta' l-interoperabilità xogħol li jkun qed isir ta' dan il-punt. Nixtieq nara fi xogħol tajjeb li għamlet Julisa f'daw l-aħħar snin nfittex bil-qudiem li naħdem ma' xedqus biex jekk alla jrid u naslu għad tisħiħ tal-mandat ta' din l-Aġenzija. Grazzi ħafna Helga tal-li intervenit għannum tal-kollega nibda issa bil-PPS jura kħiġiġka. Mr. Chairman. I would like to thank the Commission for the comprehensive presentation. Grazie Kommissjoni għal prezentazzjoni estensiva ta' din il-proposta legislativa u għacħar illi l-sfidi huma immensi, huma enormi għal din l-Aġenzija minħabba situazzjoni ta' migrazzjoni, ta' sigurtà u punti kollha marbuta ma' dan is-suġġett iż-żieda ta' resursi u ta' personal huma importanti kollox ma kollox il-proposta tidher li hija sistajja bħal ħidma tagħna madana kollu jiena ħankun qed nanalizza fid-dettall id dettalji partikolarment dawk marbuta ma' dispożizzjoni ma' lotja ta' servizzi mill-Aġenzija il-punti tekniċi kif ukoll ir-riżorsi allokati. Inħares bil-qudiem mal kooperazzjoni mar-rapporter kif ukoll ma' shadows. U importanti li fl-aħħar niżguraw li l-istennijiet kollha li hemm marbuta ma' din ir-riforma jintlaħu. Nifhem li hemm uh, l-element ta' ħin li qed jafas, però eh, jekk għal jrid dan id-dibattitu eh, il-ħadd ma kemm jista' jkun Grazzi, sa' Katerina, Soċjali Demokratiċi. Presidente. Iva, grazzi ħafna sur President jien ukoll nixtieq nirringrazzja rappreżentant tal-Kummissjoni għal din l-ispjegazzjoni ċara li għamlilna illum u nesprimu l-apprezzament għal din il-proposta li fuq ħankun qegħdin naħdmu. Jiena konvinta li l-reviżjoni tar-regolament Eh, tal-mandat ju li jizaj rappresenta bħalissa ehm, xaħġa importanti ħafna propju dwar il-kompetenzi ewlenin li jenataw l din l-Aġenzija. Għale, hemm bżonn eh, ta' bażi legali soda sabiex ikunu jistgħu li permettu l-Aġenzija sabiex tagħmel ix-xogħol eh, li qed jingħata lila. fix li ġejjin bħalma diġà għedna, diġa' ntqal l-Aġenzija ħat tiġi mitluba li tiżviluppa u tagħmel ġestjoni ta' database komplessa ġdida Eh, sistema ta' tħul u ħruġ, ekris il-ġdid, is-sistema ETIAS u iju li ħaj kolla ti kontribwixi u koll għall-izvilup tal-interoperabilità eh, għal dawk li huma sistemi IT u fuq livell eh, wiesa fuq firxa wiesa inkluż diġà li IS e u in EKRIS. U palma edna qabel, Huwa importanti li din l-interoperabilità ta' sistemi hija neċessarja u fundamentali ma tkun dejjem bilanċata ma' livelli oħra ta' ħarsin tal-privatezza u tad-drittijiet. Umbat hemm eh, aħbarijiet oħra li nistgħu napprezzaw li ġew proposti mill-Kummissjoni u l-possibilità għall-Aġenzija li tappoġġa b'mod dirett lill-Istati membri. U din hija proposta li tista' tkun anka aktar deċiżiva jekk niċċaraw fit-tekst li EU Liza tkun tista' toffri servizzi tagħha anka lil aġenziji oħra li jaħdmu fuq kwistjonijiet ta' sigurezza ġustizzja dejjem fid-dawl ta' kooperazzjoni aktar iddettaljata kif ukoll twetti ta' eh, l-ekonomija tal-iskala. Issa punt ieħor nistgħu napprezzaw mill-proposta huwa l-implementazzjoni tal-kompetenzi ta' EU Liza eh, fuq il-ħolqin u id-divulgazzjoni ta' sistemi ta' kull sistema. U jippermettilna li nevalwaw mod aktar effiċenti eh, kemm jaħdmu tajjeb dawn is-sistemi u rridu napprezzaw ukoll il-pjanar E, eh, ta' xogħlijiet żminijiet osra, għaliex qed niskellmu fuq argument verament importanti. Għalek jina nawgura l-rapporter u kollegi kolla, xadu rapporters, etc. il-ħidma tajba u jina ċerta li ħanaħdmu flimkien biex nħu l-istess għan. d niddefinixxu mandat ċar għall-Aġenzija EU Liza sabiex tkun tista' twetta dawn l-azzjonijiet mod aħjar. Grazzi. Thank you, Katerina, and Mary Christine for GUE, please. Mary Christine or GUE, jekk joġbok. Grazie, Sor Presidente. Ix-xellugin Ewropej eh, biex nejtek eh, għandhom ċertu sfiduċa ġenetika biex nejtek. Eh. U naħseb li għawnek qed nitkellmu dwar punt importanti l-artificial intelligence din eh, hija xi ħaġa importanti eh, ma kontra ħna sistemi eh, jew żvilupp ta' sistemi informatiċi li ikunu inkludi kollox. Insomma, nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni l-preżentazzjoni ċara tagħhom u nixtieq nifirħela ukoll għal mandat ġdid li qed proposta li ju lisa. Ir-rwol tal-Aġenzija ġie saħħaħ Konsidervolment f'daw l-aħħar snin mill-2012 law hemm iktar u iktar f'daw l-aħħar xhur. U naqsam dak li intqal iż-żieda tal-mezzi, però huwa pari passu ma' żieda fil-mandat, jekk il-mezzi mhumiex biżejjed għandna ċertu problemi l għaliex biex nejtek, ejo liża hija is-siesa ta' sistema sħiħa ta' sigurta u allura t-garanti xie tieni kussjoni importanti ta' sigurta. Issa, qed naraw allura illi qed jiġu propost illi eh, ċertu flejjes minn sis jitqiedu eh, fiju Liza. Din hija xi ħaġa tajba Mbagħad irridu naraw naqraw ukoll il-kondizzjonijiet, kondizzjonijiet li xi kultant huma drammatiċi, xi kultant eċċessivi anke wkoll eh, li fil-fema tiegħi ma nasibx li riflettu eh, kemm eh, hija importanti verament Eliza, dejjem xi ħaġa inkwetanti. Barra minn hekk il-problema ta' armonizzazzjoni, interoperabilità, dawn ħaj komplu jżidu mar riskju speċjalment meta wieħed jitkellem eh, dwar is-suġġett ta' drittijiet fundamentali. Inkwetata wkoll eh, arwol moti li ċertu aġenziji, per eżempju eh, Europol u Frontex, Sosjetej għalfejn huwa possibbli fejn ma tajniex l-istess mandat lill-aġenziji hekk kif inhu l-każ għal-istati eh, membri. Mbagħad eh, nagħlaq fuq dan il punt eh, il-mezzi illi jridu jkunu dejjem hemmhekk ela li għax naħseb illi ħafna drabi huwa ħabba il-mezzi nieqsa personal flejjes illi huwa importanti u naħseb illi fuq sigurta dinja partikolarment inkwetanti. Għaliex huwa suġġett importanti. Grazzi sal-ħodur, Jan. Grazzi għal prezentazzjoni minna ħatana u koll importanti illi insaxhu il-kapacitajiet ta' Julisa biex tkun tista' twettaq ħidmieta kif suppost jiena tassew nemmen illi il-ħidma ta' Julisa l-ewwel qabel kollox għandu jkun biex tara li jkun hemm stabilità u kwalità tal-informazzjoni fil-database. Minn flok noqogħdu naħsbu fuq il-possibiltajiet illi nanalizzaw jew kellha nipproċessaw data illi qiegħda fil-databases. Din hija distinzjoni importanti rridu nagħmlu għandna qudiemna aġenzija illi ittejjeb il-possibiltajiet biex ikonna sistemi sikuri, sistemi li jaħdmu għas-servizz ta' l-autoritajiet Iżda Elisa mhijiex awtorità tal-forzar tal-liġi qatt m'għandha ssir tali eh, u m'għandix tingħata kapaċitajiet biex eh, tmur lil hinn. Naħseb illi eh, verament importanti li jkun hemm iktar finanzjament biex niżguraw databases għanna l-kwestjoni ta' standards ta' sigurta tal-internet, kif ukoll il-kwestjoni ta' sigurta ċibernetika, ċifi rridu naraw li dan kollu jisir eh, realtà, rridu naraw li konna standards a databases eh, kunu nafu li konna l-informazzjoni relevanti għal kull database minn għandu access eh, importanti dan kollu. Pero naħseb li memx għalfejn biex namlu ix-xogħol aħjar nestendu l-ammont ta' xogħol moti lil din l-aġenzija. Allura aħjar nifokaw fuq eh, it-titjib fil-kapaċitajiet ta' jiriż iktar minn noqogħdu nabbuha iktar. Nixtieqna billi ngħid li aħna impenjati eh, illi nokkoperaw fuq dan eh, id-dossier. Issa Carlos Coelho. Grazzi Sur President. Jiena minna ħatijaj nixtieq nibda billi nirringrazzja il-Kommissjoni u għacċara l umma ġurnata il xolta li joliza jati appoċ essenzjali għal funzjonament ta' databases Ewropej, il-xol taħħa u evidenti partikolarment meta għet is suċċess ta' sistema SIS. Ma dan kollu din ma kienet aġenzija li kulħadd xtaqa, il-Kummissjoni kellha dubju tagħha u l kunsil żgur ma kienx ċar dwara. Naħseb illi hawnhekk madana u qed naraw illi dejna minnaħa tagħna ċittadini Ewropej minn dak iżmillaw, kienem ħafna kien hemm ħafna sfidi pereżempju li la pero però raqna databases rajna l-Aġenzija izviluppa l-Aġenzija trid izviluppa tiżviluppa u trid tieħu konsiderazzjoni dak li għandna il-kollega Kudrika ħat għamel bieċa xogħol eċċellenti bħala dawra rapporter jiena wkoll minn ħati tiegħi bissi bin għamel il-kontribut tiegħi. Share colleagues for all the excellent contributions. Uh, Grazzi ħafna kollegi għal-kontribuzzjonijiet tagħkom. Provaw nagħmlu qasra taħsira lejn l-aħħar. Naħseb illi l-abbozz ta' rapport kien sis tajjeb li fuq u nibbazaw irwieħna. Nistaw naddu sa fl-axħar għal punti erba. If everyone's ready for this. This is the presentation of the state of... Presentazzjoni tal-qada twali minnaħa ta' Samin Marġu li huwa il-deputati ġenerali fuq l migrazzjoni Tiġi. Il-punt li jmiss huwa rapport mill kummissjoni tal-ftejmet ta' remissjoni tal-Unjoni Ewropea preferenza partikolari għal kumitati ta' remissjoni konġunta illi jissupervizaw jisorveljaw pjuttost ehm, il-funzjonament ta' dawn nil-għaw il-deputat ġenerali, il sommardi u l-ħakun għet jirrapprezenta il-kommissjoni, kif tafu hemm l-obligu eh, regolari tal-kommissjoni illi eh, il-kommissjoni tiġi hawnhekk propju u tippreżenta ix xogħol għaddej eh, dan ir-rapport tal-isir kull sitt xhur u kol fuq il-xol li għaddej eh, kummissjoni eh, madana kollu postponiet eh, l-ewwel laqa. Issa jipprovdiet informazzjoni bil-miktub fuq il-ħtiemi tal-emissjoni preżenti nixtieq bena il-kelma li sur mordju ngħid il-perspettiva tal-kumitat tagħna hija li hemm tħassib fuq l-iżvilupp ta' ftehimijiet simili għal dawk li għana ma' pajzi bħal Afganistan u l-Mali, ma' nafx il xab. Skużawni, eh, ma' nafx eżattament eh, meta la din il-problema. Pero naf li din il ġemma diġà diskutejna l-problemi eh, marbuta ma' dawn il ftemiet ta' remissjoni vizavi l-Afganistan u l-Mali. Naf, ma dana kollu illi Sur Mario ħaj fuq dawn il-punti għal dawn il-punti, grazzi lilu bil-qoddim u grazzi u koll għal kollegi li jinsabu prezenti. Jek joġbok, l interventi jek, bada ikun hemm ħina mistoqsijiet u jek joġbok, toġibok wara. Grazzi jeta sew unur li jeta unek nasab id-dejn it-telet darba li jena jew Mattias din Hawnhekk biex naġġornawkom fuq l-iżviluppi f'dan il-qasam u sempliċement nixtieq intenni l-impentana biex inkomplu nagħmlu dan meta tridu. <laughs> Niprofa nevita barax sħiħ ta' data statistika illa li jaxa provajna namlu dan fil-formazzjoni rbatni l-kom l-iktar data importanti f'temijiet tal remissjoni L-iktar data ta' reċenti turi l 2016 ir-rata ta' ritorn tiebed b'9% u naħseb li dan parzjalment dovut għall-enfasi li tfajna fuq ir-ritorni u r-remissjonijiet. Bil-mod il-mod l-affarijiet qed jibdew ħallu l-frott. Iżda ma nixxieqx noqgħod eh, nifraħ wis u nifraħ lil nifsi il għaliex hemm ħafna iktar ċifri għoljien mill-Balkani tal-Punent u dawk eh, tal-ftejm tal-vant fejn naraw il-liberalizzazzjoni tal-viża flimkien mal-ftejm tal-remissjoni fl-aħħar mill-aħħar waslu għal pressjoni, eh, inċentiv, obbligu eh, biex inwieġbu mill-aktar fis possibbli fuq il-kustjoni ta' remissjoni. Hawnhekk xinejt fejn għanna l-iktar suċċessi ġeneralment huwa f'dawn iż-żewġ tal-Balkani tal-punent u dawk li għanna ftejm tal-vant maħħom li għanna iktar suċċess. Iżda meta nitkellmu dwar il-Mediterran ċentrali u dak eh, tal-vant ir-riżultati huma insuffiċenti minkejja da kollu li skerajna f'termini eh, ta' f'termini politiċi, ekonomiċi, eh, rridu nirriflettu iktar fuq kif ħanamlu l-politika ta' ritorn iktar ta' suċċess u li niksbu rati ta' ritorna aħjar ċaġa li qed nagħmlu mis-summit tal-Belt Valletta tal-Aw għandna dan samet Partnership Framework illi żviluppajna mal-imsieħba Afrikani, mobilizzajna ħafna risorsi diplomatiċi biex niprofaw nindirizzaw il-kawzi fl-eru ġviri fil-pajzi ta' reġini anke u kol pajizi ta' transitu eh, eżempju tajjeb eh, fejn qed naraw riżultati eh, il-pajjiż ta' Niger fejn qed naraw inqas nies li qed jidħlu minn dan il-pajjiż fil-Libja u dan wasal biex hemm inqas nies f'daw l-aħħar xarejn li qed jaqblu r-rotta tal-Mediterran ċentrali, però hemm ukoll pajjiż oħra li qed jaraw ħafna iktar u iktar wasliet Issa, il-bżon ta' ftejmet ta' remissjoni, eh, l-importanza tagħhom eh, ma' pajjiżi ċentrali fl-Afrika u fl-Azja, eh, nixtieq ngħid li din kienet parti hemm il-koerenza u l-komprensività hawnhekk kan se nitkellem, jiskuża ruħu l-interpreti dwar arranġamenti mhux ftejmiet u importanti nitkellmu dwar arranġamenti ma dawn l-imsieħba importanti għalfejn, għaliex għawnek għedet kammu dwar imsieħba li jipreferu arranġamenti inqas vizibli. ġviri xaħġa mijiex naqsek vinkolanti legalment u aħna minna ħatana l-esti li nibqaw nużaw dan il-pragmatizmu li ħalla riżultati. Fl-axħar sena irnexxinna nqedu fis-seħħ proċeduri prattiċi ma' ħafna pajjiżi terzi ta' oriġini u ċertament nista' iktar tard nadikom eh, iktar dettalji. Wieħed mill-punt ewlieni li provajna nqedu fis-seħħ li nispjega bħala leveraging komprensiv, eh, ġifiri nibatu messaġġi natu odot eh, kredibli biex naraw naqra illi nilħqu l għaniet u l-interessi tagħna u mill-istrumenti ta' remissjoni ewlenin li għana u ngħidilkom naqra eżattament eh, kif eh, kif jaħdmu eh, minix għot nitħol fid-dettall dan kollu għamilni itra li batna Pero jekk għandkom iktar mistoqsijiet nista' nidħol fid-dettall. Id-dikjarazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea Turkija tista' forsi taraw il bieraħ il-Kummissjoni adottat il- komunikat fuq eh, l-Aġenzija eh, tal-Frontier Gwardja tal-Kosta ġdida għandna wkoll ħafna eh, ftejmiet ta' sħubija ma' wkoll il-progress fuq l-implementazzjoni ta' dekjarazzjoni tal-Unjoni Ewropea u Turkija dan huwa għal iktar importanti. Għadu għet jaħdem, għadu jiprov jipprovdi riżultati mill-10,000 sim illi kellna f'Ottubru tal-2015 dawn naqsu għal medja ta' 77 kull-jum. Barra minn hekk il-flussi mill-leġew naqsu eh, sena qabel l-statement kena 1150 bat kena 115 wara l-isqarija. Nishtiq u kol nisħaq li fuq il-numru ta' ritorni eh, mit-Turkija lejn il-Gżer Grigi anke minn kelli naqsu n numri ta' wasla, ġiviri ta' 77 fil kull jum il-numru ta' ritorni xorta wahda u għafferm inqas minn marzu meta kienem l-attivazzjoni kienem kollox 1896 il-migrant il-ġew irritornati u dan wara evalwazzjoni individwali illi jieħu konsiderazzjoni iċ-ċirkostanzi ta' dak li kun. Aħna qed nħedġu biex l-autoritajiet Gregi jħaffu bl-isforz qed naraw naqra wkoll li jkun hemm organizzazzjoni ta' ritorn volontarju eh, li jrid issir f'ċertu każijiet ma' pajjiżi ta' oriġini nixtieq eh, ngħid eh, l-implementazzjoni sħiħa ta' dan il-ftehim fost oħrajn ir ramissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi huwa wieħed eh, mill-benchmarks li għandna fid-dialogi anki li inkludu liberizzazzjoni ta' viża rata ta' return kienet madwar 28 fil-mija fl-2014 fl-2016 zieda zejra mill-2015 ħafna mill-istati membri jew jew il pajjiżi in kwistjoni qalu ċertu punti tal-ftehim mhumiex qed jiġu rispettati, pereżempju id-data ta' skadenza, xi kultant il-konsolati li jżidu passi li mhumiex inklużi fil-ftehim jew kellha l-esklużjoni ta' ċertu kategoriji għarja missjoni. Il-ftejjem ta' missjoni ma' Turkija fiħu kol dispozizjonijiet għaxetatini ta' pajzi terzi illi ħajdħol fis-seħħ f'Ottubru tal-2017. Dan kien ta' importanti fil-kontest tal-liberalizzazzjoni tal-viża, però għalissa għadna ma rajniex l-implementazzjoni mill-kontraparti torka minkejja l-impenji illi huma ħadu illi ħajavvanzaw dan kollu eh, fil-statement komuni illi għamilna nixtieq ngħid illi eh, għada għandna laqa il-Kumitat eh, Konġunt ta' Remissjoni bejnietna u l-Pakistan rajna naqis sostanzjali eh, tal-wasliet mill-Pakistan eh, fil-fat fl-2015 kena 33% ta' ritorni u dan nizel għal 24.5% fl-2016. Naqsu kol idħul irregolari fl-2016 kena 15.800 eh, u fl-2015 dan u kien fermi kbar 43.000. Et naħdmu id-fit ma l-autoritajt tal-Pakistan biex naraw li kunem iktar eh, previsibilita kena laqa produttiva nar 28 ta' frar u nittama illi l-laqata tista tmexxi l-affarijiet iktar il-qudiem waħda mill-possibilitajiet nkun qed nisplaraw hija possibilità ta' pjattaforma elettronika li tista' tnaqqas iż-żminijiet ta' trattar ta' applikazzjonijiet ta' remissjoni qegħdin fazi pilota ma' erba' pajjiżi biex nittessjaw di sistema dan għandu jisir fil-ħarifa Hemm ukoll punti eh, pożittivi fuq l-Aġenzija ġdida tal-Frontieri u tal-Gwardja tal-Kosta u milli nista' nifhem eh, importanti li nkomplu nirriflettu naqra fuq daw l-aspetti tal-migrazzjoni minix ħanejt eh, wisq fuq l-iskubija tal-Vant u Russja apparti mill-fat li ħafna drabi kooperazzjoni ma dawn il-pajjiżi rajna rati ta' ritorn li huma tassew eh, u li eh, għall-Ukrajina 48%, 57% għall-Russja. Xikultant id ta' skadenza ma ġewx rispettati, eh, pero ma ġenerali eżitu pozittiv, għanna u koll rizultati pozittivi ma l pajzi tal-Balkanet tal ponente rajna zjeda, ferrat ta' ritorn, Diġa kena eh, fl-2015 figura eccellenti 84% eh, u fl-2016 lajna għal 109%. Għalfejn bizna l-100% l li dan ifisser il-pajzi mux bisa qed jindirizzaw deċizjoni ta' ritorn f'dik is-sena imma wkoll addirittura qed eh, jikkunsidra qed jinkludu il-backlogs illi wirtu mis-snin ta' qabel. Ma kenniex ukoll sinjalar ta' xi ostakli fl-implementazzjoni tal-ftejmit li aħna għandna ma' dawn il-pajjiżi. E permettu li forsi natikom naqra toma ta' negozjati għaddejn fuq il-ftejmit tal-emissjoni kif għattilkom apposta ma' semmejġ pajjiżi bħal Cape Verde u Sri Lanka, għal għaliex hemm dettalji fl ittra Ma nista' nidħol iktar fid-dettall eventwalment. Xtaqt intikom naqra toma ta' negozjati għaddejn u l-aħħar darba kienu ħafna membri li qalu li jixtiequ ikun jafu naqra x'inhu għaddej. Preżentament għandna mandat biex ninnegozjaw għal ftehmet mal-Marok l-Alġerija, iċ-Ċina u l-Belarusja. Nixtieq ngħidilkom naqra fejn qegħdin fuq dawn l-erba strands fuq il-Marok negozjati paralleli ehm, għal-ftejm ta' remissjoni ġifiri u tal-liberalizzazzjoni tal-viza sempliciment staġnati ehm, u nishtiqnejt ngħid li il-ftejm ta' remissjoni minkejja ehm, il-mandati li diġa hemm suppost ferit ħajbdew minn ftit ieħor ma għadu ma beda xejn fuq il-Belarus minna xi progress f'Ġunju, pero għandna ċertu dewmien biex nafanalizzaw il-ftejm mhux l-iktar minħabba kustjonijiet fil-ftejm ta' remissjoni imma xemm kustjonijiet pendenti fuq il-ftejm għall liberizzazzjoni tal-viża. Fuq iċ-Ċina negozjati paralleli fuq it-tnejn u fuq il-ġlieda kontra migrazzjoni eh, illegali, għonek għal darboħna liberalizzazzjoni tal-viza li jgħadmu li taħdem fl-imkien ma' remissjoni, għonek eh, kena il-kommissarju eh, li il-taqa nar l-4 ta' Mejju mal kontroparti ċiniża u suppost namlu passi l-qoddim fil-sena tat turizmu ċiniża s-sena d-dieħla ġifieri. suppost anzi, sissa però eh, dak li għanna fuq il-mejda marħax soddisfazzjon ta' ħafna stati membri. Eh, nedejna settembru ottubru eh, taħdidiet ma' Tunizija, il-Ġordan u il-Nigeria. Issa, bil-mat il-mod qed nimbuttaw lil dawn l-imsieħba għat-tini round Tunizija qed eh, namlu għan iktar suċċess li għaliex eh, n-nexxina nilħu ftehim eh, bejnietna kummissjoni u Tunizija biex nmexxu bin-negozjati l-aħħar punt li xtaqt inkopri qabel ma ngħidilkom iktar ma ngħidilkom anzi xini situazzjoni fuq l-Afganistan xtaqt nejdelkom kelmtejn fuq l-sviluppi fuq remissjoni fiħdan il-qafas ta' sħubija li jiex erba minn ħames pajizi li huma parti minn dan il-qafas, netkelmu l-Etjopja, Senegal, il-Mali u Nigeria, l-idea hija illi namlu titjib fil-dan is-settur ta' remissjoni through the EU Kien hemm ukoll investimenti permezz tal-Fond ta' Fiduċarju Ewropew, imma sfortunatament minkejja dan ma tantx ksibna progress fuq il-riammissjoni ma' dawn il-pajjiżi. Issa ovvjament aħna ħankomplu nafsu u inżommu f'moħħna xorta waħda sensittività tal-opinjoni pubblika f'dawn il-pajjiżi kif ukoll nuqqas ta' kapaċità u xi sfidi ta' drittijiet tal-bniedem li hemm f'xi ħut minn dawn il-pajjiżi ma ċertament ħajkonna bżonn inkomplu b'approċċ infassal apposta li ħares lej kull pajjiż u bekk imorru lura għal punt li l-arranġamenti prattiċi li legalment mhumiex vinkolanti xorta waħda jistgħu jkunu tajnuna kbira għal stati membri li jiffaċċaw il-bżonn li jirritornaw numri dejjem jiżdiedu ta' persuni li qegħdin jaslu. U nixtieq nkunu parti minn dan l-approċċ. Fl-2017 rajna wkoll il-Ghana, l-Ginea u l-Kosta tal-Avorju li jinvolvu ruħhom f'dan il-Fond Fiduċjarju għall-Ewropa U edin naħdmu kon ma dawn il-pajizi sabiex nipruvaw nidentifikaw xi modi konkreti ta' kif nżidu il-kooperazzjoni fuq ir-riammissjoni. Fil-fatt kellna kuntatti tajba ħafna mal-Ginea li verament għamlet progress tajjeb ħafna mill-ewwel skambji li kellna f'April u jiena naħseb li sibna mod kif naqsmu eh, gwida tal-aħjar prassi fuq dan kif jista' jaħdem id-dinja verament ewlenijax huma wieħed mill-ħames pajjiżi ewlenin Eh, li kellhom rata ta' ritorn verament baxxa taħt 5% u eh, arranġamenti aktar komplessi u aktar vinkolanti legalment u ma naqra prematuri għaliex hemm nuqqas ta' esperjenza fil-kapaċità tal-amministrazzjoni tal-Ginea Imma jena naħseb li dawn il-prassi tajbin ħajkunu mod kif ikonna riżultati prattiċi mal-pajis. E, pajis li għadu mhuwiex lest e, u ma jriċ frejn sħiħ bħalissa. U l-istess mal-Bangladesh kien hemm kollega e, direttur f'Digi Home li kien hemm il ġimma li għaddiet u jena naħseb li il dialgu tal-migrazzjoni mal-Bangladesh wara ċertu diffikultajiet fl-aħħar qed jikseb riżultati fuq ftehim dwar l-Standard Operating Procedures fuq ir return li eh, dan ukoll huwa ftehim mhux vinkolanti politiku u dan is-suċċess ġej propju direttament minn ċertu ammont ta' determinazzjoni minn naħa tal-Istati membri sabiex iħarsu wkoll lejn eh, li applikaw restrizzjonijiet fil-viża l ċittadini tal-Bangladesh u jibdew mill-elit fid-dawl ta' dak li kien nuqqas ta' kooperazzjoni sħiħa minn naħa tal-Bangladesh. Missa rajna passi pożittivi l qoddim U fil-fat kien il-pajis ewlini mhux Afrikan li qed jikkopera magħna fuq dan issa l-aħħar kumment fuq l-Afganistan naf li kien hemm tħassib għalikom kellna skambju l-aħħar darba twil mhux ħażin u rid ngħid li eh, il-mod kif nimxu qudiem konġunt fil-fatt kien eh, afas effettiv biex niffaċilitaw ir-ritorn iżda u għal raġunijiet ovvji wara l-attakk f'Kabul f'Mejju in-numru ta' ritorni effettivi u il numru ta' eh, membri bilaterali u l-ftejemiet bilaterali li ġew konklużi għadu moderat u rajna sbisħieħ tlet eh, operazzjoni ta' ritorn fl-2016, 11 fl-2017 imma eh, total ta' 250 persuna ritornata imma dak li ritornajdu ngħidu dan huwa importanti ħafna huwa li rajna aktar minn 6000 ritorn volontarju fl 2017 2016 li huwa ħafna minn l-2015. Kien hemm biss żewġ operazzjonijiet mill-attakk f'Mejju, imma aħna qegħdin naraw li qegħdin jieħdu dawn ir-ritorni volontari kif ukoll pakketti E, ta' reintegrazzjoni biex jipermettu li kunem ritorn dinjeta u jkun jistaw jirġaw jintegraw ruħom fil-komunità tagħhom. Ħaneqfaw għandna ħin biżejjed għal e, risposti ma biex nagħtikom idea xe jiġri fuq level formali u inqas formali biex tkunu tafu l-pożizzjoni tagħna fejni bħalissa. Grazzi ħafna sur Mordju. Aħna ridna dan id-dettall u xtaqt nfakkar il-kollegi e, dwar li trejna ċert li intom rajtuha fuq il-timelines u il-prezentazzjoni ta' Sur Mordju. Aħna ħallejna biżejt ħin sabiex ikun hemm tweġibiet minnaħa tagħhom għalix ovvjament dan huwa dinja kwistjoni eh, sensittiva u importanti li tqajmet kemm il-darba anka fil-kontest tal-Unjoni Afrikana u l-ftejmit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni eh, u l-Afrika. U din xaġa li tinqala Eh, anka minħabba l-informalità, eh, li ħafna drabi jispiċċaw jitwarbu. Mela ħandur il-lista brabta ma dak li ħanara n-nies li xtaqu jitkellmu. Signora Gomez l-ewwel. Jiena nixtieq eh, mikrofonu għal-kellima. Mikrofonu? Iva, nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għal dan ir-rapport tant iddettaljat ki huwa vera utli. U jiena nixtieq li tqasmunna it-tekst ta' dak li qettinna għaliex ikun ta' għajnuna kbira għalina. Et nara? Litra fil-fat qasmet, suppost irċiveja, ġvejta mela tortijaj, Iva. Jena naf li jem dan iċċaqli minn ftejim formali għal arranġamenti informali u jien naf li dan għandu xjaqsa ma' sensittivitajiet tal-pajizi li qegħdin naraw hawnhekk. Iżda dan jista' jagħmilha iżjed effiċenti għal dawk li huma ċertu pajjiżi, iżda mbagħad għandu effetti ieħor implikazzjoni oħra li ma jippermettix u ma jiffaċilitax l-iskrutinju demokratiku li kiku jkonna li kiku ikun ftejim formali u dan ipoġġi ħafna iżjed responsabiltajiet fuqna fuq il-Parlament tagħna u anka l-Parlamenti Nazzjonali. U rajt ukoll li hemm informazzjoni interessanti li fil-każ tal-Marokku l-Alġerija Eh, u il-proċess weħel hemmhekk. Issa rajt ukoll il-Kummissjoni tikkonkludi li il-Trust Fund eh, għall-Afrika, ġviri dan il-fond fiduċjarju, eh, ma tantx ta' riżultati u dan ovvjament għandu xieqsam mal-fatt li uħut mill-pajjiżi li kienu fil-mira kienu pajjiżi li jikrejaw dawn il-migranti u refugġati u mandax taqsam xejn mal-flus jew ikella sistema, mandax taqsam mal-reġims oppressivi li jeżistu f'dawn il-pajjiżi waċċar eh, li dan huwa l-każ fl-Etjopja u l-Eritrea. Issa għandi mistoqsija għal-Kummissjoni. Meta numru minna zaru f'Malta, wieħed mill-bastimenti li jikontrolla operazzjoni li s-sir f'Mejju, il-maġġoranza tal-persuni u dak iż-żmien għalunna li kien hemm ġranet meta jkollhom elf persuna, imma il-maġġoranza tagħhom kienu ġej minn Marokk, minn Bangladesh u l-Niġerja. U ovvjament il-maġġoranza tar-raġunijiet għalfej jaslu n-nies m'għandhomx il-kontroll tal-gvern, ġifieri għal xejn li noqogħdu nippruvaw nagħmlu arranġamenti mal-gvern jekk ikunu jridu jitlu fihom. Dan huwa l-każ tan-Niġerja pereżempju. Fejn huwa barra mill-kontroll tal-gvern gvern għandu x'jaqsam mad-diffikultajiet tal-gvernanza f'dak il-pajjiż, speċjalment f'ċertu żoni fit-tramuntana li jfornu minn fejn ġejjin il-maġġoranza tan-nies. Il-mistoqsija tiegħi lill-Kummissjoni hija jiena ma nappoġġax U assolutament ma nistax nappoġġa li nerġaw nirrepetu dak li ġara e, fl-istqarrija ma' Turkija bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u dak kollu li tfisser. Speċjalment għal dak li huwa l-ksur minn naħatana tal-liġi bażika li għandha x'taqsam mal-ġnus M'Aquda ġifieri l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda fuq ir-rifuġjati. Il-mistoqsija tiegħi hija fuq il-Libja. Tista' tagħtina naqra dettalji ta' x'qed jiġri hawnhekk għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq pajjiż li mandux gvernanza fejn hemm numru ta' entitajiet li jgħidu l-qegħdin imexxu, waħda wieħed minnhom dawn l-entitajiet eh, nappoġġaw imma fil-fatt ma jiġri xejn u kemm qed u flus għaliex ovvjament dak li qed jiġri fil-Libja hija kampijiet ta' detenzjoni, tortura, eh, jasar u billi nħalsu u namlu tabir ruħna li bil-UNHCR li għazbis għanda prezenza formali jemmek eh, edin nejnu għom edin fil-fat nifinanzjaw din it-tip ta' eh, abbużi ta' drittijiet tal-bniedem u ta' jasar modern. Signor Verja. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Sir President. Nishtiq nirringrazzja l-rappresentant tal-Kommissjoni għal prezentazzjoni dettaljata. Naħseb li mhux biss qed tgħinha t-toma, però qed tgħinha eh, prezentazzjoni dettaljata. Nixtieq ngħid eh, li aħna kontra l-ftejim meta remissjoni, eh, partikolarment meta qed nitkellmu dwar eh, pajjiżi illi kompletament eh, ikasbru drittijiet tal-bniedem. Nixtieq ngħid li l-Afriċina qas fil belorussja m'hemm drittijiet tal-bniedem, ma nistax nifhem allura kif qed għanna dawn il-ftejmiet ta' remissjoni li hija partikolarment stramba, partikolarment fil-kas tal-Belorussja, meta nafu illi fl in-nies inkussjoni illi qed jintbatu lura ġifieri huma ċeċeni, mżax nifhem jiena ma ikolli ngħid illi eh, għandi ċertu tħassib eh, u l-Etjopja xinejdu, għet eh, nipretendu li dan huwa pajis demokratiku, nishtiq li l-ewel jintlaħaq qbil bejn is-Sudan u l-Etjopja u nafu diġa li hemm ċertu nies li qed jintbatu uh, mill-Etjopja lejn is-Sudan eh, ma nafx, kelli nistenna 15 minuta, 43 sekonda biex eh, il-terminu drittijiet tal-bniedem eh, jinstema, jitlissen mill-rappresentant tal-Kommissjoni. Issa, smajna illi fl-axħar rridu naraw li il-politika li għanna tibda tħalli l-frott illi mm, hemm investiment eh, kbir li qed isir eh, u li hemm ftehmiet eh, li qed jiżdiedu u li fċertu każijiet hemm suċċess iżda u li f'każijiet però kien hemm rata ta' suċċess baxxa u kien hemm xkiel jew biżijiet addizzjonali mill-konsulati u xikultant rajtu koll li provajtu tres informazzjoni iktar ġenerali minn dettali fejn qablilkom. Nishtiq ngħid li fitra il waslit li meta f'devdin litra li waslit li minnkom ikolli ngħid li l-importanti mhux id-det l-informazzjoni ġenerali li imma ċifri pajis pajis fuq eh, ritorni eh, u nasab illi ma nafx eh, disa fil-mija fis-suċċess ta' rati ta' ritorni, Din xi tfisser naħseb illi b'dak kollu li għanna ħajkonna statistika aħjar, imma aħjar illi jkollna statistika diġà minissa jiena ħadd nota wkoll rajt li fejn jaqbel kom tużaw ċifra saluti, per eżempju biex eh, turu eh, il-frott li ħalla l-statement eh, tal-ftim ma' Turkija wasanna għal 10.000 għadina minn 10.000 għal 77 minn 1000 għal 200 bejn u ma nafx pero naħseb li din ir-realtà li qed naraw hija għaliex eh, il-politika li tadattaw eh, qed twassal dawn in-nies f'ħalq eh, it-traffikanti u allura n-numru ta' nies li jmutu fil-Mediterran ikomplu ikomplu jiżdied anke f'termini assoluti meta wieħed iqisa dawk li wet kollha fil-diversi partijiet tal-Mediterran. Naħseb li mhuwiex sodisfaċenti li konna rabta mill-qrib mal-pajjiżi kollha tal-kontinent Afrikan ma nistawx eh, ngħidu li verament dawn pajjiżi Afrikani iridu eh, f'temi ta' dan it-tip naħseb li fl-aħħar mill-aħħar dan huwa fl-interess tal-Unjoni eh, Ewropea li tgħid li hemm ċertu f'temijiet għal li il-kontrarju ma qabliliex. U allura ekkolli ngħid li dan kollu fuq livellu ma nistgħux naċċettawh. Fl-aħħar mill-aħħar mi għal min tapplika din politika ta' return. L-impressjoni li għandi hija illi l-istatistika u inti semmejt dan meta tkellem fuq Bangladesh illi dawk in-nies illi qed jaslu b'mod irregolari fuq eh, territorju Ewropew dak huwa l-iktar importanti mhux situazzjoni ta' nies. Hemm min fosthom dawk illi ma ġewx aċċettati bħala għall-azil u sakemm ma jkunx sistema tal-azil Ewropew dan kollu ma jagħmilx sens l għaliex mistat għalieħor mistat ieħor membru għalieħor jħor l-evaluazzjoni sejra differenti, din hija inaċċettabbli, inaċċettabbli meta aħna għandna l-valuri Ewropej li tant nħabqu dwarhom. U nixtieq nagħlaq fuq dan l għaliex il-ġimgħa dieħla ħankun hemmhekk moħrajn fit-Tunisija nixtieq jkun naf jekk negozjati tassew qed isir f'qafas eh, ta' sħobija u mobilità u jekk fażijiet oħra smajt iċ-Ċina jekk fit-Tunizija għandna liberalizzazzjoni tal-viza, qed nitkellmu dwar pajjiż li għaddej minn trasformazzjoni demokratika importanti u hemmhekk verament importanti ma dan il-tip ta' pajjiż li jrid ikollna liberalizzazzjoni tal viża Grazzi. Uh, Judith Sargentini, please. Thank you very much, Chair, and uh, thank you. Judy Sargenti, Sargantini. Grazzi ħafna, Sur Presidentu, grazzi l-Komissjoni għal din litra li kienet datata 30 ta' ġunju jena napprezza l-fat li din id-darba l-inqas ċivejna itra għax dan din tatina naqriżiet informazzjoni fattwali, data, ċifri u kif nimqasma pajis pajis huwa tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna proset u erġaw għamluha. Xtaqt li kieku jkollna aġġornament fuq din littra imma napprezza l-inqas il-forma li ħadet. Mela xi żewġ kwistjonijiet. L-ewwel net u għal darboħra nixtieq nesprim l-apprezzament tiegħi. Jena naħseb li huwa importanti li aħna inkomplu nippruvaw insibu modi sabiex ikunem eh, rapportar kif suppost dawn il-kostruzzjonijiet informali. Jina nifem li jem pajizi li preferu xaħġa informali minn flok il-ftemiet ta' eh, riammissjoni hemm il-memoranda ta' ftehim, per eżempju mal-Mali, imma jekk hija l-għażla ta' pajjiż terz li kollha e, eh, ftehim informali minnaħa l-oħra u hija l-għażla tal-Parlament Ewropew li aħna namlu supervizjoni mbagħad fuqha għalhekk aħna nixtiequ li naħa tagħna tħares lejn daw bħala kostruzzjonijiet formali li jitolbu possibiltajiet formali għal supervizjoni. Issa fuq xi żewġ pajjiżi fuq il-Pakistan u ritorn volontarju. Xtip ta' monitoraċ qed iseħħ għall-integrazzjoni mill-ġdid ta' dawn il-persuni li ntbatu lura? Nixtieq nifhem, jiena naħseb li għandna tmir. li jinsegwu dawn in-nies li jkunu ritornati u rridu naraw li jiġu integrati lura fis-soċjetà. Issa l-Afganistan jiena wkoll membru tal-Kumitat tal-Iżvilupp U hemmhekk hemm ċertu tħassib li aħna qegħdin nużaw il-finanzjar tal-Korporazzjoni għall iżvilupp għal reintegrazzjoni ta' persuni li jintbatu lura minn pajis Ewropew imma dan jaqa barra minn limiti ta' fej għandhom jintef u l-flus tal-iżvilupp. Ġifiri, l ewwel qabel kollox għanna idea fuq il-pozizjoni ta' dawn il-persuni jiġu ritornati u minn fejt jitħalsu. Issa l-Belorussja. waqt li qed eh, ninnegozjaw il-faċilitazzjoni tal viza naraw il-pushbacks mill-Belarus għal persuni li jina nemmen li huma eh, rifuġjati ġenwini miċ per pereżempju. Din hija parti ta' konverzazzjoni jiena qed nifhem li din mhix kwistjoni biss fil-Belorussja imma kwistjoni anka minnaħa tagħna l-aktar fil-Polonja. Imma aħna x'nistgħu nagħmlu sabiex is-sitwazzjoni fuq il frontiri ta' bej il-Polonja u l-Belorussja eh, aħjar u skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea issa fuq ir-rifuġjati li morru lura Turkija. X'qegħdin namlu? Kif qegħdin inħejju għar-riżultat ta' dan il-każ tal-qorti fil-Greċja? Eh, xi ħaġa li għadha pendenti. Jekk il-qorti tgħid li l-Sirjani jistgħu jinbatu lura it-Turkija, jiena naħseb li għan kunu għedin nitkelmu dwar ammont sostanzjali ta' persuni kif qed inħejju għal di? X'et jiġri minnaħa tal-Greċja? Xet jidġi minnaħa tat-Turkija? Qed nitkellmu fuq persuni li ħajkunu qegħdin imorru lura f'pajjiż li imbidel mod drastiku mhux mod tajjeb f'din l-aħħar sena, e, pajjiż li keċċit jew inkella e, arrestat ħafna mill-pulizija tagħha għalhekk dan kif qed narawh li qed iseħħ Kif narawa din is-sitwazzjoni jina qed nara eh, l il-ġlied li qegħdin isiru ehm, fil-gżejjer Grigi meta jaraw li rridu jmorru lura u minix qed nara akkoljenza tajba minnaħa tat-Turkija, nirna prezzek tu iġbuni. Grazzi ħafna Iva, kontribuzzjoni utli ħafna, ħna konna edin diskutu fil-fat il-possibilità u nista' ngħidha fil-aħħar imma ħadd ma jismani meta nitkellem fl-aħħar, forsi konna laqa tal-kumitat fuq il ftejmiet informali forsi f'Novembru jew Deċembru, imma qegħdin naħsbu wkoll dwar il-possibilità li konna laqa mal-Kummissjoni nixtieq nistidnu l-rappreżentanta Olja Mogherini, it dan issa qabel it-tmiem għaliex fit-tmiem mbagħad kulħadd jitlaq lem. U jina ħan iltaqa eh, ma Signora Mogherini u l-Presidenta Afet. U dinja parti minn interess għaddej l-enfasi fuq il ftejm informali u l-problema bil-prerogativi tagħna. Għalek jina qed insemmija sempliċement wara l-kontribuzzjoni tiegħek sabiex in-nies ikunu konxi li aħna nixtiequ nsaħħu l-analiżi tagħna ta' dawn il-ftejmiet. E kif nkomplu muxin qoddim. Issa, naddi l-kelma li surħala ħaħu. Thank you. First of all, the ECR is satisfied both with the Mela l ewwel net li ecr hija kuntenta kemm bil-kwalità tal-preżentazzjoni kif ukoll bl-informazzjoni inkoraġġanti li fija. Aħna napproġġaw l-approċċ tal-Kummissjoni u napproġġaw ukoll il ftehmiet tar-riammissjoni missjoni kemm jekk mhux formali jew informali bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi in kwestjoni. Għandi mistoqsija waħda, mistoqsija li diġà għamilta f'dan il-kuntest, għadu muwet jiġri xej bejn l-Unjoni Ewropea u is-Somalia jew xi parti mis-Somalia dwar il-possibilità ta' ftejim ta' remissjoni tal-ġejjeni. Grazzi ħafna, Sam Maran Bjork. Grazzi ħafna mela kif kienet jgħidu l-kollegi li tkellmu qabli. Aħna qegħdin niffukaw fuq il-riammissjonijiet, il-ripatriazzjoni, imma eh, il-punt ewlieni għal dik li hija ehm, il-sistema ta' riammissjoni fl-Unjoni Ewropea hija li mhux aħna noħolquha mhux dejjem hemm effett pożittiv Hemm xi pajjiżi li appoġġawhom riammissjonijiet oħrajn inqas. Fil-fatt il-partiti populisti eh, jitkellmu inqas fuq dan toġma tantx toġobhom. U il-politika tar riammissjoni u tar rifuġġati ħad tkun ibbażata fuq il-liġi ehm, internazzjonali tal-drittu l-azil u akkoljenza b'dinjità bħalma qed jiena verament imħasba fuq kif intom qegħdin titkellmu l-istorja li qed turu għal dawk li huma li jaslu blajb ta' dokumenti li hawnhekk qegħdin nimponu eh, dak li qed nimponu fl-Ewropa. Fl-Iżvezja ħafna jistaħbu dawn ir-refuġjati li jaslu waħedhom li jispiċaw jordu fit-toro fl-istazzjonijiet li ma jridux imorru għand tabib jew ġo skola, jiġri s-soċjetà fid tlam, fid-del. U ma ninkwetawx fuq it-tfal li jeżistu fl-Iżvezja f'dawn li huma moħbija. U hemm ħafna pajjiżi li qegħdin jikkontribwixxu għal din is-sitwazzjoni anke l-Gvern tal-Iżvezja pereżempju. Hemm ċaqliqa fl-Iżvezja biex nimblokkaw riammissjonijiet fl-Afganistan li hemm ħafna minnhom. U jena nishtiq nirringrazzja għal dan il movement spontanju. L-Afganistan mhux pajjiż sikur, m'hemmx dubji dwar dan. Għana nafu xieġri bil-persuni li nbatu l-ura l-Afganistan, tanu mażaza, u bazikament aħna nibatuhom l-ura Kabul u, u ma nafu xieġri minnom. Jew inkella ejja neħdu ħsiebhom meta nibatuhom lura. Sakemm ikonna informazzjoni xikun sar minnhom. Għax jekk le ejja nwaqfu e, li nibatuhom lura. Hemm ħafna fondi Ewropej imma monti kbar, ma jena nixtieq nkun naf kem fil-fatt minn dan it-total jintefqu sabiex ikonna stampa ċara ta' dak li jiġri b'dawn il-persuni, palma kienu jgħidu l-kollegi li tkemmu qabli, hemm bżonn li noqogħdu attenti ħafna. Għanna bżonn ħafna iżjed kontroll demokratiku fuq dawn it-tip ta' negozjati formali jew informali li jsiru ma' pajjiżi terzi mhuwiex aċċettabbli li l-Unjoni Ewropea tiffoka bil-pis tal-politika barranija tagħha biss biex tagħmel missjonijiet ma' pajjiżi terzi għax aħna nkella ħanispiċċaw infallu fil-politika esterna tagħna. Irridu naħsbu dwar eh, l-opportunitajiet indaqs iżvilupp sostenibbli. Dawn huma l-affarijiet li rridu nagħtu każ fil-relazzjonijiet tagħna. Issa Cecil Kienge. Grazzi ħafna Claude. Jiena xtaqt nintervjeni fil-qosor fuq dan is-suġġett propju dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali Dak li xtaqt nkun naf huwa li la darba jintbatu lura eh, jew riammessi il-Kummissjoni tkun kapaċi tkun taf li jkun hemm rispett sħiħ ta' drittijiet fundamentali. U punt ieħor, min jintbat lura, min jispiċċa lura, E, eh, mandux ikun e, soġġett għal violenzi jew inkella tpattija fuqu. Reċentement Riċentement kont in niġerja Fejn jina provajt eh, nfittex mod disprat ċertu ċentri fejn jitpoġġew il-persuni li jintbatu lura. Verament batejt biex sibtom, anka jek saqsejt l-istituzzjonijiet għalhekk jina xtaqt ngħid fiħdan dawn il-ftejmiet tar riammissjoni. Hemm segwitu, hemm kontroll, hemm monitoraġġ tal-persuni li jindbatu fit-territorju. Issa l-punt liħor il-Libja, il-persuni nmorru lura il-Libja, emmek, inkunu nafu x'sar minnhom fejn jitpoġġew, min jagħti garanzija fuq is-sikurezza tagħhom, imma anka ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Il-punt tiegħi huwa dan li llum mixin lej strateġija ta' tisħiħ ta' subija eh, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana nitkellmu fuqha kuljum, imma hemm bżonn li minflok nintensifikaw il-toroq eh, legali kemm għal dak li huwa u immigrazzjoni, politika ta' żvilupp, il-ġlied kontra l-inugwaljanzi. U suġġetti ieħor importanti huwa dik tad-demografija. Hemm ħafna ħafna żgħażagħ li llum il-ġurnata jitolbu tweġiba ma sfortunatament huma l-ewwel vittmi ta' politiki li ħafna drabi huma ħżiena. Imma u m'hemmx solidarjetà minn dan in-naħa e, bejn il-Stati membri, ma jekk aħna qatt ma jkollna dik is-solidarjetà ħajkun diffiċli anka e, li insaħħu ftejmiet ta' sħubija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 għandi kumment wieħed tekniku, hemm xi problemi tekniki, tekniċi fuq il-kanal 18 eh, tal-interpretazzjoni. Nixtieqkom eh, tirranġaw is-sitwazzjoni. Issa, dwar dan is-suġġett partikolari, nixtieq insemmi in-nies ta' ċeċnija. Inti għedt li n-nies ta' ċeċnija tkeċċew mill-Unjoni Ewropea jien naħseb li din hija xi ħaġa li ġrat eh, fuq bażi ta' darba rridu nirrispettaw il-liġi għax uħut minn dawn il-persuni huma kriminali ma ħażin li ngħidu li n-nies kollha miċ-Ċeċnija huma rifuġġati innoċenti hemm minnhom li huma terroristi u kien hemm każijiet bħal dawn fl-Istati Uniti m'għandniex niġġeneralizzaw, m'għandniex naslu għal ċertu konklużjonijiet għaliex minn dak li qalu xi kollegi tista' Eh, ikollok l-impressjoni ħażina li il-Polonja ma taċċetta l-ebda eh, rifuġati miċ-Ċeċnija, ma dan huwa żbaljat aħna aċċettajna ħafna u ħafna nies miċ-Ċeċnija waqt il-gwerra u waqt eh, meta nqalgħu il-konflitti fiċ-Ċeċnija. Jina jiddispjaċina ħafna li dak iż-żmien ma ntqal kważi xejn dwar il-kooperazzjoni bejn l-Aġenziji ta' Intelligence tal-Ġermanja u tar-Russja. Is-servizzi speċjali ta' żewġ pajjiżi kienu qegħdin jiskambjaw informazzjoni fuq il-flussi migratorji sa dik kienet ħaġa perikoluża. Dak li semma għawek fil-kuntest tal-Polonja huwa fuq każijiet individwali. Nixtieq nerġa' infakkarkom li hemm nies miċ-Ċeċnija li qegħdin jiġġieldu bħala terroristi fil-vant nofsani u nixtieq ukoll nsewi l-impressjoni l-ħażina li xmujiex il-każ li il-ċeċni mod ġenerali ma jiġux ammessi fil-Polonja. Eh, I will speak in Swedish. Honorable eh, Post, se nitkellem eh, bil-Sveris. Dwar il-refute ta' ċerta zazax uh, u il fat li batnijom lura lejn l-Afganistan. Il-gvern tana qal illi ma nistawx nibatu lil uh, eh, subin u bniet tfajliet u ġuventur lura lejn l-Afganistan. Minħabba li mhux pajjiż sikur. It-tfajliet illi jaslu mill-Afganistan mal-ewwel daqqa tajn jider li ma kellomx eh, diffikultajiet lura lej darhom għaliex huma tfajliet li faċli titrattom, però jekk imorru lura lej pajjiżhom jirriskjaw li jiġu mħaġra. Eh, mbagħad il-problema wkoll tas-subien, is subin li jisfnu. Eh, jiġifieri l-Afganistan mhux qed jiġi l-Afganistan u kol irrit jiġi meqjus bħala pajis mhux sigur bħal l-Iraq. Jiġifieri ser nagħmlu fuq l-Afganistan. Sewa wis, eh, il-President mill-ġdid. Eh, qabel ma ngħaddi l-kelma l Simon Mordew, jiena nixtieq ngħid li naqbel ma' Sinjura Sargentini illi qed nagħmlu xi ħaġa għandna litra illi ġiet strutturata tajjeb, hemm il-possibilità wkoll illi natu tweġibiet għal mistoqsijiet tagħkom tul din il-preżentazzjoni, però għatjoreġ bitċar mid-dibattitu ta' din il-ġimma illi pajizi bħal Afganistan, il-Mali u Libja mm, hemm fihom dawn il-pajjiżi problemi serji u għalhekk dan il-kumitat għandu ir responsabilta illi ikun juri lilu nifsu aktar trasparenti għal xaħna rridu nifmu iżjed x'qed jiġri f'dawn il-pajjiżi speċifiċi. U par minn hekk nixtieq ukoll struttura Eh, iktar b'saħħit eh, aktar robusta, aktar trasparenti. U hemm bżonn ukoll illi niksbu laħer tweġibiet speċifiċi dwar ċerta pajjiżi speċifiċi. Uħut minnkom saħu dwar il-fatt li hemm bżonn illi eh, ikun hemm monitoraġġ aktar permanenti. Mela, Simon, jekk eh, joġbok, tista twieġeb inti għal xi mistoqsijiet fid-dawl ukoll tal-fatt li f'Novembru ser ikollna laqa oħra ta' segwitu. Sur President, Tazis Membri, grazzi tal-interess minnaħa ta'kom. Eh, L-għonet permettu li niskuza ruħi għal prezentazzjoni tiegħi iktar kmini, forsi tajtkom uż informazzjoni, però lan kien illi natikom kemm jista' jkun informazzjoni. Uh, Ovvjament din l-informazzjoni uh, tistaw tiksbuha mm, kif, kif tixtiqu intom bil-kalma kollha. U għaliex jiena provajt ninkludu daqshekk ħafna affarijiet, forsi uh, ma spjegax daqshekk fid-dettall l-affarijiet illi kelli nispjega. Uh, l irtnejt ngħid huwa illi hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq ċerta persuni vulnerabbli li jaslu fl-Unjoni Ewropea li nerġgħu l lura minn fejn ġew fuq ajruplan. Le, qed nitkellem dwar persuni individwi illi kun sarilhom, tkun saritilhom valutazzjoni ta' situazzjoni tagħhom u ma jiġu ritornati lura għaliex ma ikunux persuni li jistaw jibqaw. Li um, bżon, Iva, qabel ma kom hija riforma tal-sistema komuni tal-azil Ewropea. Nfakkarkom ukoll illi ilna nasbu dwar modi kif nistaw namlu rezoluzzjoni, nħorġu rezoluzzjoni biex nċaqal l-affarijiet li ilhom imblukkati kemm fil-Parlament kif ukoll fil-Kunsill biex bekk pajjiżi bħal l-Italja u l-Greċja li qed ikollhom jerfaw peace eh, sproporzjonat ikunu jistgħu jibbenefikaw minn sistema taqsim tal-peace aktar eh, bilanċ, aktar bilanċata. Jiġifieri jiena ma qatx noqgħod nitkellem fuq xi jiġri qabel ma persuna tiġi irritornata. Għalix eh, aħna eh, fl-Unjoni Ewropea, aħna persuni ta' integrità u jina gbura ħafna li parti minn din l-Unjoni Ewropea. Issa, rigward litra, niddispjaċina ħafna li din litra eh, kienet kienet itra li ħarġet f'Ġunju, U issa qed nittrattawha f'Settembru din il-kwistjoni, però l-verità hija li kellna laqgħa skeda ta' 7 ta' Lulju li mbagħad kellha tiġi mħassra. Sur President waqfu jgħid li għandu raġun. Il-riżorsi pubbliċi mill Eurostat Euro u jikkonfermaw dak li jettilkom jena, pero iktar minn figuri jina nishtiq li marru l-len minn dawn il-figuri u li għamilna huwa u meta aħna nibdaw naħdmu iktar it-fit ma' xulxin mux bis naddu l-konfiguri, iżda nitlu aktar fid-dettal dwar dawn il-figuri. Aħna nkunu onorati u kontenti jekk ikunu nistgħu nagħmlu dan biex bekk mhux nippreżentawlkom figuri u percentaġġi iżda natukom fatti aktar konkreti. Permettu li nżid u ukoll illi il-President Avramopoulos ħeġiġni biex ngħid illi Kull meta intom tixtiequ illi titrattaw dan il-punt fiktar dettal, kwalsiasi punt fiktar dettal fil-verità, aħna dejjem lesti illi uh, nitkellmu magħkom u naqsmu ma'kom l-informazzjoni li aħna għandna. Issa, fuq xi mistoqsijiet speċifiċi illi għamiltuli. Nibda bil-mistoqsija ta' l-Onorevoli Gomes. Skużawni jekk uh, ma naqbaċ l-ismiet kom il kola għadni kif għamilt operazzjoni fajnija u ma stajċ nara l-plakki bl-ismiet fuqom. Mela, il-klausela ta' pajis ta' t-tilet pajis, tal-persuna u t-tilet pajis li tinsab fih. Per eżempju, fil-ftejm bejn il-Marok u Spanja, il ftejmid bilaterali jaħdmu tajjeb. Iżda, fil-prattika naraw illi hemm tasib dwar qualsiasi ftejn illi wassal għal ritorn ta' ta' persuni l ġej minn pajjiżi terzi. Jiena ma nixtieqx intikom l-impressjoni illi il-ħidma tagħna fl-Afrika ma waslitx għal bizzejiet riżultati. Lix nixtieq ngħid sempliċement huwa illi rridu nifukaw l-iktar fuq dawk il-pajjiżi li huma pajjiżi tal-oriġini iktar milli il-pajjiż ta' tranzitu U f'dawn il-pajjiż tal-oriġini kien diffiċli ħafna li aħna niksbu il riżultati mixtieqa dwar il-rotta tal-Mediterran ċentrali. L-għalet, irrid inkun ċar daqs il-kristall l-ebda stat membru u l-ebda eh, u lanqas l-Unjoni Ewropea ma qed tirritorna lil dawn iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi lura lejn il-Libja. Permettuli natukom, natikom ftit ta' figuri. Aħna rajna tnaqis fil-figuri ta' ta' waslit fix xar ta' Lulju u Awissu għal diversi raġunijiet, pero permettu ntikom il-figuri għala wissu 2017. Il-numru ta' waslit fl-2017 fa' wissu eh, tal-2017 kien ta' 3900 meta mqabbel ma' l-2200 tal-sena meta mqabbel ma' 22,000 ta' wissu tal-2016 L-iktar il-waslit kienu ta' persuni minn Nigeria, il-Ginea, il-Bangladesh, il-figuri ta' il-waslit mill bangladesh naqsu drastikament għalix il-Libja madomx joħorġu il-vizas mal-wasla. Il-raba post il-Kosta tal-Livorju, il-ħames post il-Mali. Aħna provdejna ħafna appoċ finanzjarju u kol għal erba proġetti fil-Libja iktar eh, li qed imorru il-flejes tagħna huma għal ION, il-UNHCR, il-UNICEF u diversi eh, organizzazzjonijiet ta' ġnus maquda. Dan qed nagħmluh f'kondizzjoni diffiċli ħafna biex nippruvaw niskuraw illi ikun hemm ċerta standard minimu f'dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni. L-IOM kienu attivi ħafna u provdew lil persuni li mhux neċessarjament għandhom bżonn ta' status ta' refugġat biex jirritornaw mill-Libja lura lej pajjiżhom u fis-sena 2017 il-persuni um, kien hemm numru ta' persuni madwar 6000 persuna illi irriturnaw um, ehm, fuq xewqa tagħhom lura lej il-pajjiż ta' oriġini tagħhom aħna għamilnija bitċar, ednija bitċar l-Ministru eh, tal-Intern tal-Libja illi irridu naraw titjib fit-ċentri ta' detenzjoni u rridu naraw il-ħidma tal-UNHCR tal-IOM illi tħalli frott fil-kontest ta' ċentri ta' detenzjoni. U għana bżon u koll illi naħdmu fuq naħdmu fuq il-rotot ta' riallokazzjoni mill-Libja lejn l-Unjoni Ewropea u lejn pajjiżi oħrajn. Barra minn hekk qed eh, għaddejjin bi proċess ta' negozjati anke mal-istess stati membri tal-Unjoni Ewropea fejn qed inwedu 400 miljun euro lil pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u hemm ukoll pajjiżi bħal Niġer u l-Etjopja illi qed naraw kif nistgħu naħdmu magħhom biex il persuni il-persuni li ġejjin minn dawk il-pajjiżi ma jirriskjawx ħajjithom u jużaw um, rotot ta' vjaġġar li huma aktar siguri għal ħajjithom. Hemm ukoll ċerta mm, emigranti ekonomiċi li għandhom ħiliet li aħna fl-Unjoni Ewropea għandna bżonnhom dawn il-ħiliet. U għalhekk l-emigrazzjoni ma nistgħux inqisuha sempliċement bħala teddida Mat, kien hemm numru ta' mistoqsijiet rigward l-Etjopja, jidri li Sinjura Ferġa saqsitni dawn il-mistoqsijiet. Mela permettu li ngħid mill-ġdid illi r rispett ta' drittijiet tal-bnidem u l-libertajiet individwali huma ċentrali f'kull dialogu dwar l-Etjopja. U jiena naħseb illi kull dialogu dwar l-emigrazzjoni irrid iżomm u jirrigwarda il-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Fl-Etjopja qed naraw stat ta' emerġenza kull ma jmur dejjem iżjed gravi. Dawn l-aspetti kollha flimkien ma' Anzi, dawn l-aspetti kollha fil-valutazzjoni tal-persuni li jaslu minn dan il-pajjiż jiġu ikkonsidrati kollha u dan biex nippruvaw dan biex nagħmlu valutazzjoni xirqa u biex nippruvaw ikollna wkoll informazzjoni aktar eh, relatata, mux u frammentazzjoni ta' informazzjoni. Pero hemm ħafna iktar xogħol li jrid isir min-naħa tal-istati membri biex bekk ikun hemm iktar harmonizzazzjoni biex bekk l-sistemi ma jvarjawx minn stat membru għal ieħor u anka ikunem proċedura komuni għall-Unjoni Ewropea wkoll dwar il-kwistjoni tal-prinċipju ta' non refoulement. Dan huwa prinċipju essenzjali. Ħadd muwa suġġett għal refoulement f'każ fejn dan ma jistax ikun ritornat. ngħid ukoll illi mhux dejjem faċli għaliex Anzi, qed inwieġeb il-kwistjoni hawnhekk ta' x'jiġri mill-persuni once ġala darba jirriturnaw eh, fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Per eżempju, fil-Pakistan, fejn aħna qed nippruvaw nagħmlu monitoraġġ ta' kull persuna illi tirritorna. Mhux faċli l-ewwel net rrid ngħid għaliex meta il-persuni ikunu akkompanjati b'xi tip ta' pakket ta' reintegrazzjoni biex bekk ikun hemm eh, bażi fuq xiex tkun tista' taħdem il-monitoraġġ. Il eh, eh, Però kif diġa qed mhux daqshekk faċli li tagħmel dan it-tip ta' monitoraġġ. Ser ikunu es insegwu iktar mill-viċin dak li qalet is-Sinjura Ġuli u nerġgħu nirritornaw lilkom eh, nerġgħu nirritornaw għandkom iktar informazzjoni dwar imbagħad il-mistoqsija x'jiġri mill-persuni Sirjani illi jiġru illi jiġu ritornati lejn it-Turkija jekk is-sentenza fil-Greċja tinqata favur dan. l ngħid huwa illi li qed jiġri hawnhekk huwa konformi assolutament ma' drittijiet tal-bniedem u mal konvenzjoni ta' Ġenevra. Għaliex, kull persuna li tassal xorta waħda hija suġġetta għal proċess ta' valutazzjoni ta' talba ta' għal azil Ta' kmini kellimtkom dwar il-fat illi kienem biss 1800 persuna illi ġew irritornati u lejn it-Turkija li nixtieq ngħid huwa li it-toro it-Turkija għal refuġjati Sirjani biss iggarantitilhom aċċess għall edukazzjoni, mediċina, aċċess għall mediċina, eccetera. Jiġifieri aħna fid-dawl dan kollu nikkonsidraw lit-Turkija bħala post ta' return, pajjiż terz ta' return sigur. U il eh, aħna bħala Unjoni Ewropea naħdmu fit-territorju Tork u għanna sorsi allokati għal kampijiet tal-emigranti fit turkija Jiġifieri mhumiex ġestiti mit turkija dawn il-fondi, huma ġestiti minna u huma allokati għal kampijiet eh, tal-emigranti. Ovvjament, eh, biex kunem l-affarijiet kif suppost, rridu nkomplu namlu il-meniteraċ ta', eh, ta situazzjoni fit turkija biex nwieġeb l-ħala aha le fis dwar is somalia le aħna ma namlux monitoraċ ta' din is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż dwar il-ħarsin tal-liġi ta' liġi Ewropea, IFA, rrit ikunem uh, eh, rispett ta' din, dwar il-ritorni lejn il-persuni li ritornati lejn il-Libja. Le, persuni ma jġux ritornati lejn il-Libja. U meta kienaw il-komissarju Avramopoulos iktar kmini din il-ġimma kien ċar dwar dan il-punt. Dwar il-persuni tal-minuri mux akkompanjati il kwistjoni hija delikata mens, il-return ta' dawn il-minuri hija hija suġġetta għal leġislazzjoni tal-Istati membri fid-dawl tal-vulnerabilità ta' dawn l-individwi u kwalsiasi deċiżjoni tal-return tfisser ħafna ħsieb u tiħu żmien biex naslu għalija din id-deċiżjoni, però iva ikunem hemm xi persuni, xi eh, minuri mhux akkompanjati illi jiġu ritornati fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom. U dwar il-tfajliet eh, li jaslu mill-Afganistan le dawn ma jkunux ritornati lej l-Afganistan. Jina provajt nwiġeb kif laħjar stajt jekk għandkom mistoqsijiet oħra tistgħu tagħmluhom li u nwiġibkom b'mod bilaterali. Grazzi ħafna lil Sur Mortiu, eżis kollegi. Dinja kwistjoni tant eh, sensittiva li eh, il-dibattitu dwara jista' jitkompla d-infinitum. Pero xejn ma jwaqafna milli nitkellmu b'mod bilaterali mas-sur modju. Mfakkar lill-mistident illi aħna bħala kumitat qed niġu mitluba li nkunu aktar trasparenti dwar dawn il-kwistjonijiet. Għalhekk eh, ser ikollna żgur laqa f'Novembru dwar dan is-suġġett mhux biss mal-Kummissjoni żdanka mal IEAS. kemm fuq il-każijiet eh, speċifiċi għal eh, diversi pajjiżi u hemm ukoll il-laqa tiegħi personali mal-President tal-Komitat Affit u mal-Sinjura Mogherini ukoll. Pero għalissa nirringrazzja lil-Sur eh, Mordju u nirringrazzja tal-tweġibiet taqsek fid-dettal. Napprezza il-tweġbiet daqshekk dettaljati u nistenna wkoll it-tweġiba bil-miktub fuq e, Tunizija. Grazzi, grazzi ħafna kollegi. Issa, anzi, nirriturnaw lej dan il-punt eh, fil-futur fil qarib. Kollegi, Naddu għal aħar punt fuq l-agenda tagħna niskuża ruħi mal-persuni involuti dwar dan il-punt, il-punt li tratta il-ġlida kontra l-afrofobja l-afrofobija fil-fatt. Il-persuni ta' ta' ġilda skura jesperjenzaw razzizmu, diskriminazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm jinfluqs ma' kollha ta' ħajjithom. Il-LNAR provda u fassal rapport fuq eh, l-afrofobija fl-Europa u jiena onorat illi għanna fosna l sinjura Taylor mill-Lenar illi ser tkun qed tippreżenta dan ir-rapport. U eh, nasab illi dan il-rapport u l-prezentazzjoni fuq dan il-rapport tasal fħin fuqta fid dawta ta' li f'dawn l-aħħar ġimgħat. Għalhekk eh, naddi il-kelma l sinjura Tyler għal 10 minuti biex uh, tippreżentanna dan ir-rapport u bat wara nisimgħu il-kummenti minnaħat tal-membri. Grazie ħafna Sur President, Aziz Membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. Bħala membru tal-Board tal-NR, il-Network Ewropew kontra Razzizmu jina nilqa deċiżjoni tal-Komitat Libe biex tpoġġu dan il-punt fuq l-agenda tagħkom fid-dawl tal-żieda um, fir-razzizmu lejn il-persuni Afrikani fl-Unjoni Ewropea. Dan dinija l-ewwel diskussjoni ta' dan it-tip fil-Komitat Libe li titratta l-Afrofobija anka fid-dawl sa dak li ġara fl-ardi. Sfortunatament, 30 minuta mumiex bizzejiet biex titratta dan is suġġett u għalek ninkoraġġikom biex tkomplu bl-isforzi tagħkom u torganizzaw smieħ twal fuq dan is suġġett biex bekk taslu għal rezoluzzjoni mfassla minn libe u biex tippreżentawa anka l konsilu l ehm, komissjoni. Pero xi klim dwar linar. Linar huwa grupp illi għandu lan illi jiġġielet ir-razzizmu permezz tal-użu tal-liġi. Linar huwa għandu fiħdanu grupp ta' esperti fuq eh, l-afrofobija. Reċentament eh, publikajna ktib dwar il-persuni li ġejjin minn l-Afrika u anka jitratta il-problema speċifika tal-afrofobija fl-Ewropa. Iż-żewġ pubblikazzjonijiet li għadni kif tkellimt dwarhom tistaw issibuhom hawnhekk biex biex tatuhom daqatajn u tistgħu anke ssibuhom online. L-afrofobija tagħmel referenza għal qualsiasi qatt ta' violenza jew diskriminazzjoni ibbażata fuq eh, l-stereotipi negattivi fil-konfront ta' persuni ta' discendenza afrikana. Dan jagħmel referenza għal razzizmu u mandu xjaqsam xejn ma' fobija patoloġika bħal per eżempju l-Islamofobija illi mhijiex xi ħaġa patoloġika iżda hija xi ħaġa politika soċjali qed nagħmlu referenza hawnhekk għal ukoll il kwestjoni tal-sira illi jittieħdu fl-Amerika illi reċentement ġew rikonoxxuti bħala uh, eh, sara kontra ġittijiet tal-bniedem u għastmat illi hemm 50 mil 50 miljun persuna ta' discendenza Afrikana fl-Ewropa, dan huwa wieħed mill-ikbar gruppi għan persuni ta' discendenza Afrikana fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea, persentaġġi żgħar fil-pajjiżi Afrikani għal wieħed minn kull erba fil-Olanda. Uħut minn dawn il-persuni huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea fejn għandhom mm, il-familjari li ilhom għal sekli sħaħ Eh, jiexu fl-Europa, uħrajn għadhom kif waslu fl-Europa. Is-survey mill-Aġenzija FRA tal-Unjoni Ewropea jizvela illi 33 fil-mija tal-persuni li ġejjin mill-żona sub-Saharjana fl-Afrika kienu suġġetti għal xi tip ta' eh, reat fit-12 xar li fl-aħħar 12 xar. Per eżempju, l-Afrikani fl-Iżvezja huma l-aktar suġġetti għal dawn it-tip ta' reati. Zida ta' 24% meta mqabla mis-sena 2008. Fl-attakk eh, ta' Tolhatin u kol kienu immirati dawn il-personi ta' discendenza afrikana. Dinja kwistjoni li ila mana f'Pariġi riċerka mill minn min grupp turi, minn grupp speċifiku turina illi il-persuni um, ta' kulur li għandhom ġilda ta' kulur iswet għandhom 11 darba aktar ċans li jiġu mwaqfa mill pulizija meta mqabla ma' persuni ta' ġilda bajda. Fil-Ġermanja, il-fatt illi qed jiġi uh, miċħut il-fatt illi il-persuni ta' ġilda skura qed jiġu um, diskriminati qed iwaqqafna milli nkunu nistgħu nieħdu fuq, din il-problema. Qed naraw ukoll illi il-persuni uh, ta' ġilda skura huma sovra rappreżentati uh, fil-ħabsijiet fil tagħna. Kien hemm ukoll violenza fl-Ulju fir-Renju Unit fil-Ġermanja l-każ ta' Huli Ġallo illi miet f'ċella tal-Pulizija fi snin disajniet, saf l-axħar dan il kasa ħajrġa jibda jinstema. Nafu li l-persuni ta' discendenza afrikana mumiex rappresentati u ma sott rappresentati fil- gvernijiet u fil-parlamenti uh, ta' diversi stati membri. U eh, dan juri ħanka l-istudju ta' l-MEP Cecil Injenge. Ġustizja kriminali il-setturi eh, uh, kol ta' impieg, impiegi u xol. Dawn huma fl-osma li il-persuni ta' discendenza afrikana huma l-aktar uh, Ehm, diskriminati. Però din id-diskriminazzjoni issir brata alarmanti. U il-persuni uh, illi uh, uh, waslu fl-Europa fil-periodu fil periodu fil postkoloniali għadhom jaffaċċaw din tip ta' diskriminazzjoni. Barra minnek il-persuni fil-ċelebrazzjoni ta' San Nikola u Black Pete. Naraw li l-impatt huwa mhux biss fuq nies ta' dixxendenza Afrikana imma wkoll dawk li għandhom eh, sfond ta' migrazzjoni. Hemm ukoll tentattivi biex ikun hemm differenzjazzjoni bejn migranti ekonomiċi u talbiet veri għall-azil joħloq u kol diskriminazzjoni bejn dawn in-nies il-numru ta' nies li mietu għall ħajjithom fil-Mediterran u ma' bosta nafu illi il-liġi internazzjonali li tejn biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni u tħares id-drittijiet ta' dawn in-nies. L-Assemblea Ġenerali tan Nazzjonijiet Uniti wkoll rispettat it-talba ta' daw kollha ta' descendenza Afrikana biex taħdem lejn ġustizzja u żvilupp kejja dan però reati u diskriminazzjoni hija tassew mifruxa wasal iż-żmien illi dan is-suġġett ta' l-attenzjoni mistħuqa. Hemm ħafna iktar kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati u aħna nittamaw illi fil-ġejjeni ikun hemm smieħ dedikat kif ukoll dibattitu u riżoluzzjonijiet ħada din l-awla. Preżentament nar titlob għal erba' passi illi ġejjin. L-ewwel il-Kumitat Liba għandu jadotta riżoluzzjoni biex tiġi miġedda l-afrofobija fl-Unjoni Ewropea, it-tieni l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom eh, jimmarkaw eh, eh, deċenju ta' nies ta' descendenza afrikana u ikunu prezenti fil-laqa importanti li hemm f'Ġenevra din is-sena telet punt għandu jiġi maħtur koordinatur b'awtorità speċjali biex tirġielet l-afrofobija hekk kif hemm fuq l-antisemitiżmu u l-islamofobija. Ir-raba punt il-Parlament għandu jadotta għafas li ħeġġeġ l-istati membri biex ikollhom pjanijiet tazzjoni kif ukoll li tinġabar dejta fuq eh, l-autodeterminazzjoni biex naraq nixtieq nisħaq fuq il-fatt li importanti jiġu derizzati kull eh, tip ta' razzizmu fl-imkien islamofobija, antisemitizmu, eh, kif ukoll eh, il ġida kontra l-zingari u kontra in-nies ta' discendenza Afrikana. Importanti li dan kollha jitqisu wkoll fuq l-istess livell. Naħseb li r-realtà istoriċi fil-Kastana juru li ħafna drabi aħna maħniex magħrufa maħniex rikonoxxuti xtieq ngħid li l-istess livell ta' tqanqil li tal dwar il-liġi diskriminatorja eh, il-leda ta' Trump għajmet din tqajjem ukoll l-istess eh, għal-kawża tagħna. Naħseb li eh, jista' jkun li ma jemxi daqshekk storja vera bħal fl-Istati Uniti hawnhekk fl-Ewropa bħala naħseb illi s-sitwazzjoni wkoll ta' tħassib hawnhekk iċ-ċaħda tar-razziżmu fl-Ewropa hija ħafna iktar għolja. Naħseb dan huwa raġuni biżed biex nalarmaw rwieħna excellent uh, presentation. Um, and also we note... Grazzi, ħadna nota ta' suġġerimenti li għamil fl-axħar ta' sew importanti. Skużani li jena biex nejtek tedjanti, pero għandi tentazzjoni nejt illi jekk jġobkom interpreti stabru ftit ħanibqa' għaddejjin sa neqes 20. Jekk joġobkom eh, kollegi fitxu wieġbu għal dawk għal dik il-preżentazzjoni eċċellenti li saret. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja li sinjura Taylor minn enar tal-li ġiet hawnhekk tippreżenta il-ħidma fuq l-afrofobija jiena kelli pjaċir nkun parti minn dan u eh, nixtieq li Fastrellingen jew nkella il-kasa ta' Zvarta Pita fl-Olanda nafe li kien hemm addirittura talba biex ta' security jiżguraw il-sigurta tagħna f'din l-awla. Iġveri kellna każijiet bħal dan u aħna qed nisiguraw li teħdu passi li mill milli dawn is sitwazzjoni jerġgħu jirġu. Din eh, is-sitwazzjoni tagħkom hija partikolari u nasab li biex eh, inwettqu eh, din il-ġlieda kontra l-afrofobija hemm sfond storiku nafu li hemm l-islamofobija, l-antisemitizmu, il-ġeda kontra l-zingari, nasab li però din hija ġlida daqsan ieħor importanti nafu li kien hemm il-kummerċ tal-iskjavi hemm storja sħiħa, però rridu naraw naqraw koll li dan kollu naftuħ ukoll meta nirriflettu fuq eh, il-politika ta' migrazzjoni meta il-kollegi tiegħi tkellmu dwar ir-rata marbuta mal-mibeda kif ukoll mal-housing eh, u ma' diskriminazzjoni ta' kull eh, tip eh, fis soċjetajiet tagħna naħseb li m'hemmx biżejjed għarfien. Aħna ħankunu minnaħa ta' xelluk kif dejjem konna favur passi biex naraw naqra passi ħajtieħdu wara din il-prezentazzjoni, anke kif inti semmejt fl-aħħar tal-prezentazzjoni tiegħek, naħseb li hawnhekk qed nitkellmu dwar diskriminazzjoni mi hija violenza violenza razzista indirizzata lil l-isweta u għallura ħana għamlu l-almut kollu tagħna biex natu segwitu għal-ħidma fuq dan il-punt. Grazzi, sa' senjura Soraya Post. Jekk minn il-fera zbal, lura fl-2000 inti klod il-għajt konferenza u naseb kienet konferenza fuq partecipazzjoni politika għal popli afrikane u fl-istess waqt kien konferenza fuq Roma. U allura jena nixtieq nappoġġa din il-kawża enar et tindirizza dan il-punt partikolari, pero eh, il-fatti għalli din da wahda, rridu nġedu kull tip ta' razzizmu, eh, pero l-għu rridu nifmu eh, xinu razzizmu, kif jaħdem u kif ħanatu vizibilita għal dawn il-fenomeni il-min et jolqot. Naseb li metaw meta wieħed jkun jafni jaf kemm jiena impenjata fiġġeda kontra um, dawk eh, li diskriminaw iż-Zingarija. Naħseb illi l-Kummissjoni minnaħa tagħha trid tagħmel iktar sforzi però viżavi eh, il-popli Afrikani. Importanti wkoll li aħna bħala kumitat eh, ikunna smieħ fuq dan is-suġġett u mbagħad minn hemmhekk nittamaw illi ikun hemm pressjoni qawwija fuq il-Kummissjoni biex twassal din it-talba ħna nappoġġjaw minn qalbna din il-kawża. Ma nafx, però nixtieq ngħid hawnhekk, ma nasibx li koordinatur ikun l-aqwa ħaġa. Meta titkellem fuq koordinatur titkellem persuna waħda. Provaw iksbu unità fil-Komissjoni kif hemm marruha ma ippruvaw idħlu iktar fil-qrib mal-NGOs, is-soċjetà ċivili, illa li eh, dan it-tip ta' razzizmu eh, jindirizza irrid jiġi indirizzat fuq kull livell, l-ola livell politiku kif ukoll ċittadini. Din hija forma speċifika ta' razzizmu, allura itolbu iktar, itolbu iktar. fl-axħar fuq il-lista. Naħseb eh, inti ħat eh, nota ta' kontribuzzjoni ta' Cecil Kienge mhux biss eh, għal dan il-punt ma' xur kollu li tagħmel f'pajjiż l-Italja. Jekk fuq Cecil. Grazzi Claude. Grazzi Claude. Nirringrazzja koll l rapporter hawnhekk illi prezentat eh, biċċa xogħol preċiża u fin fwaqtu. L-Afrikafobija huwa fenomenu li forsi mux daqsek nafu bih, iżda huwa mifrux ħafna. Jina rajt diversi persuni suwet li ta' kuljum jesperjenzaw eh, diskriminazzjoni u kull darba illi dawn il-persuni jaslu fċerta kariga mm, kariga ta' ċerta importanza u kun hemmhekk illi huma eh, jiġbdu lejhom ċerta tip ta' attenzjoni u hemmhekk nibdew naraw xikun esperjenza huma. Palma qalet il-mistidna tagħna hemm diversi problemi, hemm diskriminazzjoni fuq ix-xogħol, hemm ukoll diskors ta' mibeda li jintuża fil-kontest tagħhom. L-istatistika juru eh, juru l-fatti biċċar. Mbagħad hemm il-kriżi ta' jew il-fenomenu aħjar tgħid il-kelima ta' emigrazzjoni li spiss jiġu assoċjati ma' persuni illi huma ta' discendenza Afrikana u jiġu għalek imxerda ċerta stereotipi illi jassoċjaw lil dawn il-persuni ma ċerta fenomeni ġeneralment neg negattivi. U għalek dawn il-stereotipi eh, jirxerdu minna ma jkun hemm sanzjoni. Nitkellem dwar situazzjoni ta' situazzjoni fl-Italja fejn ġi ippubblikat manifest, manifest ta' żmien il-faxxiżmu. Dan il-banner juri persuna ta' kulur eh, abjad, ta' ġilda ta' kulur abjad, il qed tiġi violentata minn persuna ta' kulur skur u taħta hemm miktub iddefendi lil martek minn lil mara minn din il-vjolenza. Din il-mara tista' tkun il-mara tiegħek, tista' tkun ommok, tista' tkun oħtok, etc. L-istudju ta' l-2015 u l-2020 dwar persuni ta' discendenza afrikana juri id-diskriminazzjoni li ssir fil-kontest ta' dawn il-persuni. U naħseb illi Hemm bżonn li nkomplu nadmu fuq, dan l-istudju u fuq ir-riżultati li ħarġu minnu. Fakkar biex nikkonkludi illi il-Kunsill ħeġġeġ sabiex jittieħdu passi kontra l iżlomofobija Nispera li fil-Parlament isir l-istess biex eh, bekk nibdew it-triq li twassalna għal riżoluzzjoni. Fil-waqt li nżommu f'moħħna il-kontribut ta' diversi kollegi li eh, ikkontribwixxew billi tkellmu qabli. Grazzi. Thank you very much, um, Cecil. Grazie ħafna, Cecil. Grazie mill ġdid għax xogħol kollu li tagħmel f'dan il-qasam, grazzi wkoll l-interpreti tal-baqa' magħna permettu li nżid eh, ma dak li tqalgħu ma nħsibx li għandek għalfejn twieġeb jew kellha tkopri il sekli ta' diskriminazzjoni li soffrejtu. Il-Kumitat Tempru koll l indirizza irġeta ta' kontra diskriminazzjoni nixtieq eh, illi inti u enar tieħdu idea aħjar eh, u tkunu tafu eżattament dwar ix-xogħol korret isir qed nitkelmu dwar situazzjoni diffiċli li qed jgħixu ċertu nies meta jiġu ritornati pereżempju eh, dawn huma kwistjonijiet komplessi eh, x'inhu huma l-sibijiet tiegħek fuq kif dan il-komitat jistemmel iktar f'dan il-qasam it-tieni punt il-kwistjoni ta' diversità u rappreżentazzjoni unek u fl-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra m'hemm l-ebda rappresentazzjoni mill-Afrika u l u m'hemm l-ebda personali li qed fuq dan fl-istituzzjonijiet naħseb din hija problema vasta naħseb li però ta' madux waqqafna milli li nagħmlu xi ħaġa rridu nimmonitoraw is-sitwazzjoni ċertu eh, telqa biex nejtek eh, Enar fil-moddi għamlet eh, kampanja, pero jkolli nejta sfortunatament minna ħatana morna għallar flokar l-aħjar, imbagħad għanna direttiva pero sfortunatament minħabba l ostilità ma napplikawiex ġifieri stali nara kollu li tara li tiġi implementata minix tisana illi twieġa pal dak kollu li tqali fl-aħħar mill-aħħar koll qegħdin nipoġġa l-kawża tiegħek li rridu naraw naqar kif ħanatu eh, imbotatura mm, nifġdijt lil din il-kawża. Grazzi ħafna tal-li maħallejt l-awla fil qasin naħseb tista' taqbel ma dak kollu li ntqal. Naħseb li dan kollu għandu jagħtini ġdid li din kampanja. Grazzi ħafna għal dan il-kontribut eċċellenti tiegħek. Ma nistax naqbel iktar minn dak kollu li ntqal. Nibda bil-maritajda etniċi kif ukoll il-ftuħ kulturali ta' l-istituzzjonijiet. Naħseb illi l parlament għandu jindirizza dan eh, li jaqbad tal-barra minn Bruno u nemmen illi eh, jekk wieħed iħares lejn il-Ġermanja fejn għandna ħafna miżuri fuq livell eh, fuq diversi livelli istituzzjonali biex tiġem ħarsa id diversita u eh, id taħlit Naħseb dan jistajtet pal bħala eżempju, eh, mbagħad nemmen li persuna li tkun responsabli hawnhekk fil-Parlament għal din il-kawża tista' tkun ukoll dik li torbot eh, il-puntijiet ma' soċjetà ċivili. Nemmen li importanti li kollok persuna waħda illi dak li jkun jindirizza ruħu liħa, eh, illa li eh, reċentament eh, kena triq twila illa li jiex fi diversi istituzzjonijiet me mħat li responsabili għall-agenda kontra l-afrofobija. La unek u laqqas fil-kommissjoni ġifiri nasab li rridu natakkaw biex nejtek minn kull front. Grazzi, Cecil, tal-li sħaqt tal-li tkellim fuq dak li qed jiġri Tassew għanqanli, għanqanli, għanqanli. Naf illi nar l-24 ta' settembru għanna elezzjoni ġeja persuna ta' ġelda sewda illi hija kandidata u l-attakki terrorist u l-attakki razzisti huma ta' sew tal-biża u uh, tat għallih daqskem daqs dak li għatinti eh, li għed seħ fl-Italja. Importanti li l-Parlament Ewropew ħares lejn is-sitwazzjoni fl-Istati membri, għal għax ħafna drabi dawn in-nies għossu waħedhom ma jħossux l-appoġġ ta' l-Istati membri laqqas ta' l-istituzzjonijiet, jiġifieri il-monitoraġġ minnħatakom jista' jistajin. ġifiri, nasab nista' naħfam hekk. Eh, nittama li dan ninkluduh għal parti mill-aġenda tagħna eh. u ġeta kontra diskriminazzjoni u pilastru fundamentali. Grazie ħafna kollegi illi għajtu għawnek, grazzi tal jietve. Eh. Grazie l lenar proset ta' xogħol. Grazzi l-interpreti tal-istabartu maħna. Grazzi u koll tal-ħames set punti li semmejtu eh, erba fil-fat biex natu għam segwitu kif ukoll koll eh, inqasmu nqasmu il-prezentazzjoni li għamilt. Grazzi għafna kollegi narakom ma' nofsinar.